Right, everybody, we now have... Tajjeb, mela issa għanna sessjoni tal-voti, n nitlobkom sabiex iddaħlu il-cards kom tal-voti għalli bekk aħna nkun nistu n nikkontrollaw li kulħadd ta' kulħadd taħdem. We can't. I'm about to open the vote. Yeah, sorry, sorry. Right. Um, right, we'll, we'll, we'll do a test vote, please ħanamlu vot sabiex nittestjaw il kart ta'kom. Do you want a secret ballot? Do you want a No, not here, not here. <laughs> can you can you test the secret? Tistaw tejdu jekk joġobkom x'dak minijat. Bqeda ħdejkom. Hekk fuq hekk ħan ittestjaw il-vot. Ħajkolkom suppost linja dawl blu li ħajdrilkom. Merci. Voilà. No, no, no, close. Oh. No, no, no, because oh. they still... Has everybody voted? I... Kul Kulħat vota. Naħseb illi mux kulħat vota. Fadal ħames persuni li jridu jivvotaw fil-fat erba. Għat nistennaw l-lastrit. Tajab ħafna, kullħat vota, iżda issa għanna vodzijiet, le, kullu sew. Menna mela 36 persuna illi Jifdu għoz bil-person li għadin irrada bħal daħti għam tleta jastjenew. Tajab, ma lissa għaddu għal-vot fuq il-rapport tas sur Stolojan Mutru Stolojan li mendaw, bħu jħed dok favur dok kontra sanzjonijiet. Nista nikkontrolla din naraw daqsxejn b'vot elettroniku. Votazzjoni magħluqa. Wissa ċar ħafna fil-fatt. Interessanti din. Emenda numru 10 dak favur kontra stazzjonijiet għaddiet, emenda 88 dak favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Juri wieħed dak favur kontra stazzjonijiet. Għaddiet emenda 11 dak favur kontra stazzjonijiet. Naħseb li emenda daħdax sa 16 nistgħu nivutaw fuqhom flimkien dak favur kontra stazzjonijiet. Għaddiet għaddew. Emenda 17 dak favur kontra stazzjonijiet. Għaddew għaddiet issa minn 18 sa 22. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddew. 89 favur kontra astenzjonijiet matiċ, kompromess numru A, kompromess A favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess B favur kontra astenzjonijiet għadda u koll. Nejnu design, dak favur, kontra, stanzjonijiet, mattiċ, tlidaw design, favur, kontra, stanzjonijiet, għaddit, kompromess ċe, dak favur, kontra, stanzjonijiet, għaddit. Kompromess de dak favur, kontra, stanzjonijiet, għaddit, tlita, dak favur, le, dinna, taqa, 103 sa 104. U anka 104 ta' kompromess E favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 28 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 106 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiet. 29 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 109 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet 31 dak favur Anzi, 30 sa 33 nifutaw fuqhom flimkien dak favur kontra astenzjonijiet għaddew, 111 dak favur kontra astazzjonijiet għaddiet ġuri 2 dak favur kontra astazzjonijiet maddiċ, 112 dak favur kontra astenzjonijiet naħseb li dik għaddiċ maħjar nikkontrollaw permezz ta' vot elettroniku kieġa konfuta. Għanna tlet voti zejda fl-IPP. Jistaw neħu l-kard li ta' membri ta' l-IPP? Tajjeb ma' nistgħu nagħlqu votazzjoni u din għaddiet. 113 dak favur kontra astenzjonijiet. Ma tiċ ma sibx li din ma taddix iżda jen naraw permezz ta' vot elettroniku. Il-ħadd il-vot votazzjoni magħluqa din ma taddiċ. Emenda 34 dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet 35 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 116 dak favur kontra astenzjonijiet. Matiċ 36 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 37 favur kontra stanzjonijiet. Tistaw tivvotaw jekk jġobkom tkunu ta' sekċar, jħana ġo nċekjaw 37. So if you voted, votes closed. Kulħadd vota votazzjoni issa samalu għaw din għaddiet. Issa emenda 38 daw favur kontra astenzjonijiet li kieku kelli not li dejn l-fuq. Mutant hija ta' seċċera, minn da' 38 kieġobkom favur kontra astanzjoni ta' d dit 118 favur kontra stanzjonijiet għaddit, emenda 40 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 41 favur kontra stanzjonijiet għaddit, 121 favur kontra astenzjonijiet din għaddiet, 122 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 42 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 124 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 44 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 45 favur kontra stanzjoniet għaddiet 46 kien njamla hija 125 e favur kontra stanzjoniet għaddiet 126 e favur kontra astenzjonijiet għaddiet 47 e favur kontra astenzjonijiet għaddiet 127 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 128 Tidu t-ċekjaw nija 27? Mela le, n-ċekjaw. nċekjawa. Kulħadd vota votazzjoni samaluqa. magħluqa. Naħseb għaddieti 128 dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mid 49 51 favur kontra stazzjonijiet għaddew 52 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ge favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 53 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 54 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 131 favur kontra astanzjonijiet għaddiet. 132 favur kontra astanzjonijiet għaddew. 55 sa 57 flimkien favur kontra stanzjonijiet għaddew 133 favur kontra stanzjoniet għaddiet 58 sa 64 favur kontra stazzjoniet għaddew 134 favur kontra astanzjonijiet maddiċ 65 sa 76 kolla flimkien favur kontra stanzjonijiet għaddew. Issa naddu għal-emenda 135 illi hija fil-paġna 14 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 136 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet 78 sa 83 U l-emenda tlieta favur kontra stenzjonijiet għaddiet. U issa naddu għall-emenda numru 4 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 85 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 86 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ħamsa favur kontra stanzjoniet għaddiet, sitta favur kontra stanzjoniet għaddiet, seba favur kontra stanzjoniet għaddiet, tminja favur kontra stanzjoniet għaddiet, seba u tmenin favur Beren għanda għanna amenda orali minnaħat Peter Skinner ma sepp li ħadd mu qed jirċazzjona ġifieri nistgħu fitaw fuq din l-emenda flimkien ma' l-emend orali favur kontra astenzjonijiet għaddit. bl emendorali orali b'kollox, s-emenda tissa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Sa nagħmlu vot elettroniku fuq il-test kif inhu emenda da favur jekk jogħġobkom ivvutaw. Kulħadd ivvota nagħlqu votazzjoni. votazzjoni 42 favur manna l-ħat kontra u vot fuq il-rizoluzzjoni leġislattiva. Komplottin bil-votazzjoni fadal tnejn li rridu jivvotaw. Persuna waħda issa kulħadd t-vota tajjeb ħafna na 43 favur. Manna l ħat illi kien kontra laqas ħadd li jastjena laqas. Skużawni però jkolli naqra xi ħaġa. Aħna għadna kemm iffutajna fil-fatt fuq ir-rapport tal-konglomerates finanzjarji u aħna il-Parlament għandu l-intenzjoni li jitol f'negozjoni fuq ftejim li għandu jitlaħaq fl-ewwel qari fuq dan il-fajl li huwa skont il-prijoritajiet tal-Parlament u l-mandat ħajkun fil-fatt ir-rapport li għadda kemm infutajna fuqhom u t-tim ta' negozjati ħajkun jinkludi il-rapporter il-shadow rapporters kif ukoll il-president ta' dan il-komitat jekk għandkom xi oġġezzjoni qajmu wassa jekk le din il-proċedura ħanimxu biha f'dak li għandu x'jaqsam dan id-dossier dan huwa um, din hija l-approvazzjoni ta' dan il-kumitat kif s-soltu aħna namlu iżda minnija daqsxejn ktar formali din id-darba sa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss bħala l-aġenda tagħna li huwa il-punt numru 9. U għandi aħbar oħra illi l-kom sakemm ma jsibu l-lista tal-votazzjoni nixtieq ngħidilkom illi illum ħajkonna l-aħħar laqata li ikon għal Sonja Kulmi wara ħafna snin ta' xogħol u issa Sonja ħadd mur fil-unit ta' kodeċiżjoni mill-ewwel ta' April u żgur li naħseb tistgħu tingħaqdu miegħi sabiex nawguraw la' sew xewqat sbieħ għal-ġejjin tagħha. Grazzi ħafna Sonja tax-xogħol tiegħek. Naturalment aħna nistgħu xorta nħdu daqsxejn lura sabiex tista' tgħin f'ċertu affarijiet partikolari. Tajjeb pwis, ma issa ngħaddu għal punt numru tisa fuq l-aġenda tagħna li huwa l-opinjoni fuq l azliet politiċi għal progress lejn liġi kontrattwali Ewropea għal konsumaturi u għan-negozji. L-esti mela kompromess għadak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess bedak favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess ċeda favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess de favur kontra stanzjonijiet għaddit. Kompromess e favur kontra stanzjonijiet għaddit. sekk l-estejna. Iva, jina għandi ħafna kuluri ta' gris differenti, għalhekk tawwa tistanna votazzjoni elettronika fuq it-test kif huwa votazzjoni ftuħa kif tkun votaw. votazzjoni samaluqa 42 favur 2 kontra proset lil sek. Grazzi li kom il-koll. Tajjeb, ma nista nistgħu ngħaddu għal votazzjoni fuq il-nomina tal-diretturi eżekuttivi tal-Awtoritajiet ta' Supervizjoni Ewropej fuq l-ezma Jajopa u l-IBA dawn kienu l-ordni li aħna fihom fil-fatt mexxejna is-smieħ tagħhom dan u ħajkun vot sigret u votaw plus jekk intom favur il-nomina l-ħatra u majna jekk intom kontra u parti minnek il-skont il-vot ta'kom il-rekomendazzjoni fil-plenarja ħad tkun jew pożittiva jew negattiva. Verna ti tgħid xi ħaġa? Fuq min se nivvotaw għaliex aħna għandna ezma fuq il-karta tagħna? For Esma, Farin. Iva, kif qed tilkom votaw fuq Ezma fuq Verina Ross. Hemm biżejjed voti tal-PPE? Hemm biżejjed voti? Iva. Grazie, fatti. Has everybody voted? Who is going to vote? Okay, the vote is closed. Votazzjoni s-samaluqa. Għanna 36 favur, 6 kontra u 4 erba astenzjonijiet. Ġifir rekomendazzjoni li l-plenarja ħatkun sabiex fil-fatt naċċettaw din il-ħatra. Issa naddu għal votazzjoni li jmiss li hija għal Carlos Fantauza li huwa maħtur bħala direttur eżekuttiv tal ajopa votazzjoni miftuħa. Uh, we've got too many EPP now, so somebody... Għanna xe voti zejda minn tal-EPP, ġifiri jem xaħat li tjot da xej lura me votax minn l epp Għanna u kol xorta wahda fadlina xe voti zejda, sa' Votazzjoni malu għawanna 33 favur, 7 astenzjonijiet u 4 kontra. Wadar boħal ħanatu rekomendazzjoni pozittiva l plenarja għal Carlos Montalvo. U it-tielet vot huwa għal Sur Adam Serkes tal-IBA, Adam Farkas, anzi tal-IBA, votazzjoni ftuħa. kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 38 favur, 4 kontra u 3 astenzjonijiet. Ġifieri anke għas-sur ah, Farkas ħanibatu suġġeriment pożittiv lill-plenarja. Right. Hello everybody. I'm I'm we we've got ourselves ahead of time and Din qabel il-ħin u jixxedu rapporter li dan uh, Revoli Beres tinsaf fil-Komitat tal-Impjigi. U jina dan punt nifmu għalli ġwa diffiċli meta il-presidenti kollum komitati differenti ma xiex laħu għalek għanna kwarta break qabel ma naddu għad diskussjoni dwar l-iskemi ta' kumpensa l-investitur. grazie. Right, thank you. Tajjeb mela wara dik il-waqfa qasira. Uh, kelli bizzejja ċans biex nitlef posti, tajt il-President issa pervanx inaqdet mana u bekk aħna nistaw inkomplu. Issa se nibdew neżaminaw l-emendi fuq direttiva dwar skemi ta' kumpens għall-investitur. Il-rapporter huwa Oli Schmidt. Qabel ma nibdew, Nixtieq ngħidilkom illi dan id-dossier huwa wieħed illi issemma fl-istampa kien hemm allegazzjonijiet dwar ħlasijiet lil membri tal-Parlament Ewropew din il-kwistjoni aħna naħduha bis-serjetà ħafna kemm fil-Kumitat kif ukoll fil-Parlament u hija kwistjoni li qed tiġi investigata. Eh, fil-frattemp aħna eżaminajna l-emendi u rajna li mem ebda emenda li ġiet prezentata minn individwi imsemmija f'dawn l-allegazzjonijiet. Bħas-soltu l-emendi kunu eżaminati mill-komitat u diskussi bħal ma namlu s-soltu. Mela, dik hija eh, il-pozizjoni bħalissa u eh, il-rapporter xta' u koll illi jiena niċċara l-affarijiet mem ebda aħbar ġdida fuq dan il-punt f'dan l-istadju. Jean-Paul? Signora President, jiena maħsibx li konna se nitkellmu fuq eh, dan, eh, fu dan il-punt li jeffetwa il-Parlament kollu kemm u naħseb li huwa id-dmir tagħna illi nalmu ftit, nagħmlu ftit pedagogija għaliex meta naqra il-gazzetti Eh, jiena ħadt l-impressjoni li meta emenda tiġi prezentata tkun diġà adottata tkun diġa' fit-test ta' direttiva li mhux il-każ. U eh, eh, u ma nifux, ma nifmux propju minn sajħallas biex tiġi prezentata emenda. Jina naħseb illi mannix eh, insiru paranoiċi wis u najdu illi eh, ma nistawx noħorġu jim niprezentaw emendi. Jina najt mod ċar u b'mod publiku illi meta l-emendi imorru f'direzzjoni jaqblu ma dak illi eh, naħseb jena u eh, ikunu miktubin tajjeb, ma narax għalfejn għanna nikbuħom mil-ġdijt biex nikbuħom b'mod għar, meta amenda tiġi prezentata minn deputat, eh, tiġi l-ewel eżaminata minn ħbib tijaw fil-grupp politiku tijaw biex jaraw jek jappoġġaw xiew le, bat ikunem xol kollettiv biex jaraw kussa votaw favur jew le Umbat ma narawx se jiġri eh, u uh, x'qegħdin jgħidu kif qatt jgħidu fil-gazzetti dawk illi uh, kitbu fil-gazzetti għallu kif tiġi prezentata emenda din tidħol fil-test fil għaliex inkella sen, jiru hawnhekk irrazzjonali. Uh, li dawn il-persuni jkunu uh, sanzjonati ta' jepwis imma jina naħseb illi f'sitt irrit ngħid illi f'sitt snin ta' mandat ħadd qatt ma proponili jew talabni illi niprezenta xi emenda. Issa jekk ikun hemm nies illi eh, jippruvaw jipprofittaw ruhom naħseb illi rridu nieħdu sanzjonijiet kontra tagħhom u però hemm bżonn li aħna nuru eh, x-xogħol tagħna kif isir meta jkunu emendi ta' kompromess dawn ikunu faslin sew mill-deputati eh, kollha li jkunu involuti fil-ħidma fuq dak id-dossier flimkien ma' rapporter u shadow rapporter aħna ma rridux illi eh, bebda mod illi natu lok għal dawn l-allegazzjonijiet jew forsi dak li jkun irid jabbuża mis-sitwazzjoni b'sport partikolari dak li huma euroxettiċi. Iva jina ħsibt ukoll illi kienet eh, pjuttost ħela ta' flus illi aħna nħalsu lil xi ħadd biex jippreżenta emenda u l-fatt li xi ħadd jippreżenta emenda ma jfissirx li l-emendi l-oħra jkunna blokkati. Uh, forsi Eh, emmemendi li kunu xiftit iktar diffiċli minn oħrajn. Sven, xtaqt titkellem? Iva, fil-qosor ħafna. L-għennet eh, jena nħu gost illi qed naħdu daw l-affarijiet bis-serjetà, grazzi tal-li ċarajtu l-affarijiet hawnhekk, grazzi wkoll għal kummenti tiegħek. Jiena irrid ngħid illi imħasseb ħafna għaliex jekk qed nifhem sew minn dawn it-tlieta li qed jiġu akkużati wieħed għadu ma rriżenjax għadu membru ta' dan il-Parlament. Din hija konfermata jew le għalmenu jiena minn dak li qrajt hekk fimt. It-tieni net jiena mħasseb ukoll illi il- persuna li segwi sur strasse kellu u koll eh, lobby u offra s servizzi tijaw b'mod illi jiena nħoss illi muwix xira huwa ħassar il-website u il-kopji tal-website issa jinsabu fil-website tiegħi u eh, itolbu il grupp politiku ta'kom biex jiċċekkja illi intom eh, ma, ma sostituitux xi ħadd ta' lobby partikolari b'xi ħadd ieħor, blobby ieħor fil-fatt. Grazzi, il-kwistjoni qed tiġi indirizzata mill-Viċi President responsabbli għat trasparenza, ġifiri Diana Wallace. U dawn il-punti żgur se l-indirizzawom lila u jiena senżom il-membri ta' dan il-komitat aġġornati fuq xi sviluppi li jista' jkun hemm. Aħna qed nagħmlu eh, dak kollu li nistgħu qegħdin neżaminaw l-emendi anki eh, illi se niddiskutuhom eh, issa pero il-bqija eh, qed tħossibu il-Viċi President Astrid. Iva, bħala kwestura naħseb illi fil-buru aħna se nitkellmu fuq dan is-suġġett għada. Ma nmenx għalfejn nitkellmu llum fil-komitat eh, għanna nistennew id-deċiżjoni tal-buru għada. Inuk li noqogħdu nibdew niftħu diskussjoni hawnhekk. Iva, għandek raġuna lekk jiena għamilt intervent qasir għaliex il-files kienu propju jikkonċernaw ix-xogħol ta' dan il-kumitat. Naħseb issa nistgħu ngħidu illi eh, l-affarijiet huma ċari, ole nista' nagħti l-mikrofonu lilek biex tintroduċi dawn l-emendi. Grazzi ħafna, Signora President, jiena napprezza ħafna dik l-isqarija qasira li inti għadha kif għamilt Jiena bħala rapporter ifokajt fuq tlet għanijiet ewlenin f'dan il-labbozz tal-rapport u intom tafu li huma li nżidu il-ħarsin tal-konsumatur b'kopertura akbar li hemm bżonn ta' armonizzazzjoni ta' skemi ta' kompensa l-investatur fl-Unjoni. u hemm erba' affarijiet li ħna rridu. Iffokaw fuqhom rridu nwessaw l-ambitu, mekkaniżmu ta' finanzjament, livell ta' kumpens u l ta' uh, self bejn skemi nazzjonali dwar l-ambitu mill-li nista nara appoċ qawwi li rridu niċċaraw illi l-kompensa minn dawn l-iskemi għandhom ikopru frodi, eh, prassi ħażina u żbalji. Hemmhekk hemm ħafna emendi 67, eh, Vicky Ford, 68 mis-Sinjura Beres. Is-Sinjura Beres edha tipproponi f'ħafna mill-emendi tagħha per pereżempju l-emenda 56 il-kumpanija kollha ta' investiment għandhom ikollhom kuntratt ma' kumpanija tal-assigurazzjoni. Jiena naħseb illi din hija idea interessanti imma fil-fema tiegħi eh, se tbiddel is-sistema kollha kemm hija idea koraġġuża veru. Imma Signora Beres forsi tista' tispjegalna ftit iktar telabora ftit iktar għalfejn ħriġ b'din l-ideja jiena naqbel ukoll li jkun hemm assigurazzjoni biex nigarantixxu kontributi li jistgħu jkunu komplementari għas sistema preżenti u għandhom ikunu jintużaw fuq bażi volontarja naħseb illi il-Kummissjoni għandha tagħmel Eh, evalwazzjoni tal-impatt forsi nistgħu nipproponuh dan u mbagħad jagħtuna rapport bħala Parlament li eh, jintroduċu permezz jew jintroduċu sistema volontarju ta' dan it-tip. Is-Sinjura Beres tixtieq illi eh, ninkludu ukoll mikroentitajiet, organizzazzjonijiet li ma jagħmlux l elementi 22 u 61, dak kollu li għataħt il-mifid għandu ikun kopertu kol minn din id-direttiva tal-ICS. Għalek eh, naħseb illi dawk il-proposti għal emendi huma koperti minn eh, min dawn il-bidliet. Umbat suġġett eh, jahra u suġġett diffiċli u kol dwar l-inklużjoni tal-usits. Em, bosta emendi dwar dan? Peress li dinja kwestjoni importanti ħafna Eh, żewġ livelli ta' kumpens jiena naqbel mal-Kummissjoni li għandu jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa tal-livell ta' kumpens sabiex ikonna su wieħed Ewropew bl-istess livell ta' protezzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu x'inhuma il-problemi illi kellna u naħseb ukoll anke meta qed naqra l-emendi li għalmenu illum hemm maġġoranza li tħoss illi għanna nollu il-livell ta' kompens minn 50.000 euro li qed tipproponi l-Kummissjoni sa 100.000 euro. L-emenda 81 tas Sinjura Beres u 82 tas Sur Klute li ovvjament jiena naqbel magħhom nappoġġhom. Numru 3, il mekanizmu ta' finanzjament u prinċipji. Il-Kummissjoni proponiet finanzjament ex ante u l-kollegi mir-Renju Unit f'dan il-Komitat Viki Ford u inti stess, Signora President, għed tissuġġerixxu eh, taħlita ta' finanzjament ex ante u ex post il-kas ta' Phoenix fil-Germania urew illi hemm bżonn ta' finanzjament ex ante. Jiena naħseb illi mhux faċli li wieħed issib il-bilanċ xieraq bejn ex ante, finanzjament ex ante u ex post. Jekk jiena nikkonkludi billi ngħid illi ma naqbilx ma dawn l-emendi però lest ukoll li niddiskutuhom dwar l-spejjes eh, tal-finanzjament irrit ibatijom l-investitur għallek hemm bżonn li dawn ikunu fuq livell li jkun ġustifikabbli. Irridu nifmu li dan huwa ta' pis. Huwa ta' pis għall-investituri kif ukoll għall-industrija jina għadni kif ġejt lura minn Ateni fejn il-tqajt ma' bosta ministri u rappresentanti mill-industrija u kumpaniji zaru ta' daqs medju u huma imħasba imħazba illi aħna qegħdin namlu qed nistennew wis minna naħa tan negozji eh, u għal daqsan se jkun iktar diffiċli illi huma joħorġu minn din ir-reċessjoni. Jiena nissuġġerixxi illi 0.3 tal-depositi tal-kumpaniji tal-investiment, membri tal-PPE, fl-emenda Mija qed jissuġġerixxi illi dik il-proposta il jelli naqsu il-kontribut minn 0.5 għal 0.1 fil mija Di ovvjament hija proposta li aħna sa rridu niddiskutuha. Naħseb illi huwa importanti li insibu bilanċ. Xira Issa nifmu eżattament xinkunu qegħdin nagħmlu meta nimponu miżuri ta' dan it-tip. Issa dwar il-mekkaniżmu ta' self, il-mekkanizmu ta' self kif li qed jiġi propost huwa wieħed ta' solidarjetà bejn l-istati membri u għal dastant eh, hija idea li aħna għandna nilqawha il-Sinjura Beres fl-emenda 144 taqta barra dan il-mekkanizmu ta', ta self u minflok tipproponi twaqif ta' fond Ewropew li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jistgħu jisselfu l-flus minnu. Dan jorbot ma' dak li jena għatta aktar kmieni. Naħseb illi għal darboħra għandek tispjegalna ftit iktar Sinjura Beres dwar din il-proposta il-proposta illi kull kumpanija tal-assigurazzjoni għandha tikkontribwixxi 5% tal-premiums kollha lejn dan il-fund Ewropew ikolli ngħid illi din hija idea li f'dan l istaġu li li tħassibni. Għaliex dan il-font enormi eh, ma nafx kif se jitħaddem, assolutament ma nifimx. Is-sur Saba emenda 136 jgħid illi l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jisselfu minn xulxin wara 10 snin, fil-waqt li l-proposta oriġinali tiegħi kienet wara 5 snin. U fl-aħħar net jiena irrid ngħid illi naqbel ma' ħafna mill-emendi li propona Sven Giegeld bħal per eżempju 107, 108 Eh, l-emenda ta' Sur Kamal 158 u nikonkludi billi najt illi bil-tim eccellenti eh, ta' segretarjat f'dan il-komitat u eh, bil-kapacità tiegħi u bil-ħila tiegħi ukoll flimkien mal-presidenza Ungeriża u dejjem mal-Kommissjoni, aħna ipprovajna li naslu għal xi xie soluzzjonijiet ta' kompromess. Aħna dejjem eh, eh, nattakkaw lill liberali forsi dan huwa minnu kultant. Imma kultant jiena kapaċi wkoll nkun raġonevoli u naċċetta opinjonijiet li jkunu differenti minn tiegħi ġifieri dan ukoll huwa parti mill-liberaliżmu. Jiena ma naħsibx li għandu jkun daqshekk diffiċli illi naslu biex nsibu kompromess. Il-problema li għanna hija li daw il-liberali ma jagħmlux parti minn eh, dan il-kumitat, laqas mumma fil kummissjoni nsabu b'nadi oħra ma marriċ ngħid fejn imma naħseb illi sejjer nexxinna illi noħorġu rapport tajjeb u nittama illi ikonna appoċ qawwi il-xogħol imbeda diġà jiġifieri eh, se, se nikkuntattjawkom fil-ġranet li ġejjin. Grazzi ħafna. Pablo. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Senjura President, aħna u koll Nirringrazzjaw l-rapporter għal eh, spirtu li bieħu għawera li l unnifsu disponibli biex jiddiskuti dawn l-affarijiet bla ebda dubju eh, il-rapporter u raġel raġonevoli. Semmew ħafna punti imma jina naqbel ma' rapporter f'ħafna kazijiet. Aħna ma' nix bżon illi ninkludu il-usits għamnek bżon li nevitaw il-periklu ta' regolamentazzjoni doppja, regolamentazzjoni ta' fuq susits usits teżisti diġa, u sa' se jkunem revizjoni taħħa. U jekk aħna man isux li l-interessi taħħom ma' koperti bizzejiet il-usits eh, nistaw inkomplu nirrevedu dan il-regolament ma iġi ma nixa fejn ikludu għom għawnek, issa dwar il-kopertura sa' 100.000 euro dinja ħagġa raġonevoli, iva għanna bżon ta' iktar armonizzazzjoni f'dak kollu li jirrigwarda il-leġislazzjoni Ewropea u meta ħna nitkellmu dwar il-liġi Ewropea hemm bżonn li narmonizzaw dawk il-kriterji illi sissa għadhom ma ġewx armonizzati. ġifiri aħna ma nix nitolbu ċerti pajjiżi ibaxxu il-kopertura tagħhom jekk qed nitolbu lil oħrajn jolluha. Il-fatt li naqsu eh, lessi kopertiż għal 0.1 fil-mija naħseb illi dan huwa eh, dinja ċifra eh, raġonevoli Ġifir nistaw naċċettaw iċ-ċifra ta' 0.1 fil-mija Issa dwar il-kalendarju, jina nissuġerilkom illi noqodu mal fuq il-proposta tal-Komissjoni ġifiri 10 snin biex nifinanzjaw dan kollu edin nżidu il-livell ta' kopertura b'mod sinifikanti għalek naħseb illi 10 snin periodu ta' 10 snin huwa biżejjed dwar self nazzjonali jiena naqbel għal darbohra mar rapporter Naħseb illi hawnhekk mixin fid-direzzjoni it-tajba lejn livell ta' armonizzazzjoni, jiena naqbel ma' dan l-approċ, imma naqbel ukoll ma' Sur Schmidt illi għandu ikunem limitu massimu ta' 5% u li il-self bejn il-pajizi mandomx jibdew sakemm l-iskemi ikunu ġew finanzjati 100% u hekk nevitaw min jabbuża mis-sistema issa dwar il-ħlas minn qabel aħna inkludejna emenda li tajt li dan m'għandux jidħol fis-seħħ sakemm ma jkunx hemm biżejjed garanziji illi ċerti eh, ħlasijiet ikunu jistaw jiġu koperti mingħajr ebda problema ta' xejn. U fl-aħħar emenda importanti oħra dwar il-finanzjament eh, ta' Eh, bosta gruppi, investimenti illi huma marbuta ma' finanzjament dirett jew indirett ta' gruppi terroristiċi ma jistawx jiġu kompensati bebda mod. Dan il-punt dwar il-finanzjar ta' attività terroristika huwa importanti ħafna hemm pajjiżi bħal tiegħi illi għadhom ibatu minn dawn l-attakki terroristiċi fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Pervenche. Grazzi. Signora President, u grazzi u kol tal-li imxejtu skont il-kalendarju uh, u mortu l-ura l-agenda kif kienet oriġinarjament qabel ma nipprezenta il-proposta alternativa illi għal il-rapporter li kienet waħda koraġuża nixtieq ngħid kemtejn dwar il-kontest illi qed neżaminaw dan it-test hawnhekk aħna. Aħna għandna minnaħa il-MIF il-usits dan it-test u it-test fuq il-depositi ta' garanziji bankarji umbat fuq il-leġislazzjoni tal-swiq finanzjari biex insibu korrenzi affarijiet illi jistaw jirrespettaw il-ritmu ta' kull test imma li fl-istess ħin jippermettaw li nomlu rabtiet bejn it-test pala leġislaturi dan huwa wieħed mill-iktar affarijiet diffiċli li rridu namlu. Waħda mill-ikbar diffikultajiet f'dan it-test huwa propju li wieħed ikun jaf kif se narmonizzaw il-livell ta' kopertura ma' test tal-depositu ta' garanzi u għamnek nirringrazzja l rapporter għax aħna diskutejna dan il-punt u huwa is dan il-punt u propona illi aħna nollu din il-kopertura sa 100.000 euro, ġifir il-fondi li kunu garantiti issa jaslu sa 100.000 euro, u għek jipermettinna li ma nozlux eh, li meta l-Ewropej ridu jinvestu flusom jekk ikunx per eżempju f'investimenti investimenti fis-suq jew oħra għalhekk għal dan ir-rapport nirringrazzjah lir-rapporter għaliex inħoss li dan huwa pass importanti il qudiem Issa dwar il-test fuq il-usits li jek meta aħna naraw il-kamp tal-applikazzjoni ta' dan it-test hemm diffikultà reali u kbira għaliex hekk hemm prodott ta' investiment għal il-tfaddil ta' l-individwi u l-individwi huwa propju huma l-usits u hawnhekk għandna test mux biex jiggarantix l-investimenti kolla, imma il-kazijiet ta' pariri ħżiena. Mbagħad se l-iskludu minnu il-usits. Il-usits għall affarijiet oħrajn jistgħu jkunu għad-delegati eh, kif qed jipproponi Sur Giggled u dan wara. Jiena naħseb li hawnhekk għandna opportunità, opportunità eccellenti għaliex mhumiex mhix xi ħaġa assurda li nippruvaw naħsbu ftit dwar dak li qed tipproponi il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed tgħidilna illi noħolqu din is-sistema ex ante illi nafu d dejja il-delegati tar-Renju Unit u oħrajn ukoll. U qed jgħidulna illi rridu nistennew. Jiena naħseb il-Kummissjoni se tgħidilna li se tbiddel il-kalendarju tagħha fuq il usits Eh, trid se toħroġ bil-proposta tagħha f'Lulju tal-2012. Allura għalfejn ma nużawx dan iż-żmien bejn issa u Lulju tal-2012 biex neżaminaw il-fattibilità tal-proposta li qed nagħmel jien li hija inkluża f-27 tal-emendi li jiena preżentajt, jiena preżentajt bosta emendi m'hemm 27 li jorbtu ma' dan il-punt biex noħolqu sistema ta' assigurazzjoni. Xi fisser? tfisser li dawk illi joffru lil pubbliku fil-kondizjonijiet tal-kamp tal-ambitu eh, ehm, tal-mifit, prodotti ta' investiment li ġibu ruħom ħażin, ikollhom ikunu koperti minn mekkanizmu ta' assigurazzjoni. Dini għaxa ħaġa li tkun tajba l-ekonomija u Mbatt ma jkun għadux niddiskutu jekk għadux ikun hemm finanzjament ex ante u ex post, jekk ikun hemm assigurazzjoni. Meta aħna nkunu nistgħu noħolqu dan il-Fond Ewropew ta' assigurazzjoni li niffinanzjaw mill-premiums tal-assigurazzjoni stess, jidir li illi nkunu sibna soluzzjoni biex ma noqgħodx nitkellem fit-tul fuq il-punti l-oħrajn illi semmew, jiena lesta li nisma' diskussjonijiet fuq dan il-punti għaliex nifhem illi hija differenti ħafna mill-proposta tal-Kommissjoni Ewropea u mbagħad eh, se jgħidulna li eh, naħsbu fil-Presidenza Ungheriża u eh, l-Kunsill diġà mexa, allura ngħidilhom mela fejn ma nistennewx il-usits. Kelmtejn oħra fuq il-kwistjoni tal-ambitu. Il-rapporter laqa il-proposta fir rigward tal-lekim sejjaħ bad advice dinja proposta li stħoqila li tkun inkluża fi direttiva u dwar il-kwestjoni tal-mikro kumpani, kumpanji żgħar ħafna l-awtoritajiet lokali u organizzazzjonijiet li ma jagħmlux liħ. Meta jiena nħares lejn id-definizzjoni tal-MIF ma narax li dawn l-operaturi huma koperti jew msemmija b'mod espliċitu meta faqat il-kriżi għalmenu fil-pajjiż tiegħi, forsi f'pajjiżi oħrajn is-sitwazzjoni mhix taqshekk imwera, imma fil-pajjiż tiegħi hemm ħafna kollettivitajiet lokali, entitajiet lokali illi uh, eh, sarilhom ħafna ħsara u li għandhom bżonn li d depożitu ta' garanziji bankarji ikunu japplikaw għalihom ukoll u naħseb illi għal daqstant naħseb illi dawn ukoll għandhom bżonn illi ikunu koperti meta uh, hemm amministrazzjoni ħażina fil-kuntest ta' investimenti illi dawn ikunu għamlu. Dwar il-livell ta' kumpens u l-ammont naħseb illi il-premium tal-assigurazzjoni permettinna u koll illi namlu nasra l-kompromess bejn il-5% li qed jiproponu xieħut u 3% li qed jiproponu oħrajn. Daw kienu il-kommenti illi jiena xtaqt namel. Un isu kol illi il din il-proposta hija proposta alternativa imma jiena nixtieq illi hawnhekk fil-parlament konna il-kuraċ illi Eh, eh, eh, namlu niproponi xi ħaġa differenti hemm ħafna emendi li qed jgħidulna dar għandu jidħol fis-seħ minn issa 10 snin oħra, u għal mela naħseb ikun aħjar illi aħna nistennew illi joħroġ dan l-istrument fuq il-usits. Thank you very much. Grazzi tas Sajed. Grupp tijak u ikbar. Grazzi sew, grazzi tal-li fakkartni il-grupp tiegħu ikbar. Eh, Xi drabi id-daqs ta' bil-ħaq jiswa. Se nirringrazzja l shadows l-ħidma tagħhom naħseb li spirtu għad-dibattitu jurina l kollir dun niksbu l-istess ħaġa. Għaw tħassib ġenwin fl-spektrum politiku f'din il-kamra li aħna rridu l-investituri ikollhom fiduċja fil-prodotti li huma jinvestu fihom. Naħseb li din hija xi ħaġa ġusta. Jiena ma naqbilx ma' ċertu emendi dak li għandu xaqsam il-kwissjoni tal-dannu morali. Irridu nizguraw li aħna ninkoraġġix l-investituri biex joqogħdu attenti f'dak li għandu xaqsam il-due diligence u jieħdu responsabilità kollha meta huma jinvestu. U għalhekk irridu noqogħdu attenti fil-dak għandu xaqsam il-każijiet ta' frodi ma rridu nkun nafu fejn jinsab dan il-frodi, fejn din l-amministrazzjoni ħażina. Hemm ċertu investituri illi għandhom dan il-modell ta' investiment avventurus u ma jafu illi ser jinvestu f'ċertu pajjiżi fejn dawn il-fondi jistgħu ifallu u jistgħu jkunu soġġetti għal regoli differenti. Imma ma jkunu lesti illi jagħmlu dan l-investiment għaliex huma jkollhom profitti ikbar. Rridu noqogħdu attenti meta niproteġu lil dawk l-investituri li mhumiex daqshekk informati, rinqodu attenti li niproteġu wkoll lil dawk illi jafu x'inhu ma' riski u ma lesti li jieħdu riski. Suġġett ieħor importanti huwa trasparenza u għalhekk jiena proponejt l-emendi li jgħidu li jridu nkunu nafu eżattament x'qed iħallas l-investitur biex ikun hemm il-kumpens. Din għandu x'aqsam ma' dak li tkellem, dan għandu x'aqsam ma' dak li tkellmet tisuna Beres. Irridu nitrattaw l-idea ta' skema tal-assigurazzjoni. Ma nafx għandix tkun assigurazzjoni mandatorja. Jiena mħasseb dwar dawn il-fondi kbar dwar min jista' juhu vantaġġ minn dan dwar l-użu tal-flejes ta' dan il-font imma ħna qegħdin naraw x'inhuma l-idejat ta' dan il-font u dawn huma l-idejat li nsabu għara l-proposta tiegħi għal trasparenza u kemm qed inħallsu għal l-iskemi ta' kumpens. Eddun nkunu konxu wkoll mill-fatt illi meta aħna nżidu xi punt ieħor huwa dejjem l-investituri li qed iħallas Si drabi l-investituri rridu jħallsu dawn l-ispejjeż għaliex jekk ikun hemm assigurazzjoni disponibbli huma jkunu jistgħu jagħmlu dan. Jiena mħasseb dwar iż-żieda minn 20,000 għal 100,000 f'euro l-investituri. Flondra l-investituri ma għandhomx problemi b'dan, iżda jiena tkellimt ma' investituri minn pajjiżi żgħar u ġodda illi huma mħasba ħafna dwar din iż-żieda minn 20.000 għal 100.000 u jina mħasseb dwar l-impatt li dan jista' jkollu fuq l-industrija ta' servizzi finanzjari fis-swieq tagħhom. Eh, nista' ngħid li dan tajjeb ħafna. Eh, ninqas kompetizzjoni għal Londra se jien liberali u għalhekk nemmen illi għandu jkun hemm suq xira u li huwa soċjalista meta mqabbel miegħi. Jina rrid illi s-suq jaħdem irrid nara kompetizzjoni ġusta. Irrid nara l-industrija ta' servizzi finanzjarji żgħar u fondi illi joperaw jikkompetu ma' Londra. Jina wkoll naqbel li m'għandniex ninkludu Jusitz hawnhekk dan għamiltu ċar mill-bidunet. Usits rid ngħid tgħid il-kelim. Mhux għax m'għandniex nitrattaw il-kwistjoni ta' Usits imma rridu nevitaw ir-regolamenti doppju tripli hawnhekk meta naraw reviżjoni ta' usits aktar tard din is-sena Naħseb irdu niżguraw illi aħna inkopru din il-kwistjoni u nindirizzaw it-ħassib illi ġim qajjem dwar kwistjonijiet marbuta ma' Jusis liktar f'dak li għandu jaqsam il-medof dwar il-livelli mirati u finanzjati minn qabel jiena nappoġġa l-prinċipju u ma noqogħdux nserħu moħna fuq skemi tal-gvern. Iżda kemm irridu nipumpjaw flejjes hawnhekk il-rapporter qed jgħid 0.3% imma mi fejn qed jiġi dan? Qed jaqgħu mis-sema? Dawn huma diskussjonijiet li spiss jiġu indirizzati fit-trialogi. Naqdu nivvintaw iċifri bl-ament. Meta nitkellmu l-investituri huma jgħidu li dawn iċ-ċifri huma l-għin huma ma jridux illi Kun hemm ħafna ċifri li jibqgħu fl-arja meta dawn nistgħu ndaħluhom fl-ekonomiji tagħna, imma neħtieġu id-data, għandna bżonn din id-data biex naraw x'inhu l-livell ta' pre-funding li għamel sens. Nixtin ringrazzja l-shadows ta' dawn l-idejat interessanti u jiena jina naħseb li ħana rridu naħsbu għak dwar din id-direttiva u nisab għan biex naħdem mal shadow reporters dwar dan. Grazzi Sven. Għabennet grazzi tassew l-soċjalisti u rapporter liberali kif ukoll il-kollegi kollha. Dejjem kena laqgħat tajbin u naħseb li hemm livell oh li taqbil hawnhekk. Naħseb il-punt ewlieni huwa iva għal kompetizzjoni iżda le għal kompetizzjoni ibbażata fuq din il-fiduċja mill-investituri fuq ma fejn huma ma jistgħux jieħdu dawn id-deċiżjonijiet informati. L-investituri ma, jafux, ma jistgħux ikunu jafu meta ser jaqgħu vittmi ta' frodi. U għalhekk naħseb illi jagħmel sens illi konna dawn l-iskemi ta' garanziji U l-mistoqsija l-għajmet pervanx dwar jekk għannix naddu għal soluzzjoni marbuta mal assigurazzjoni jiena għandi dubju tiegħi ma nafx jekk dan huwiex orħos jekk din hijiex l-orħos soluzzjoni. Naħseb illi jagħmel sens illi soluzzjoni li aħna nażlu biex eh, nevitaw li jkun hemm frodi jew użu ħażin għandu da tkun l-iktar soluzzjoni illi ma tiswix flus għall-investituri. Aħna nafu illi suq privat f'dawn l-oqsma mhux bil-fors huwa orħos minn soluzzjoni fost il koperattivi U għalek jina sorpris ħafna dwar dan u nishti illi dan niddiskutuħ għabbażi tal-mistoqsija li ma i l-orħu soluzzjoni għalix hemm il-flus fin-nofs u ma flejes illi jintilfu mitħul illi kiku l-investituri jiġġeneraw għalek neħtieġu soluzzjoni irħisa l-orħu soluzzjoni biex ikun hemm il-kompetizzjoni fejn suppost ikun hemm il-kompetizzjoni, jiġifieri fost l-atturi differenti illi qed jikkompetu għall-investiment ta' min ifaddal. U għalhekk jiena naqbel ħafna dwar il-kummenti marbuta mal-livell din hija kwistjoni ta' kalkoli u mhux ta' negozjar politiku. U Għalhekk jiena naqbel ma' dan il-prinċipju dwar il-usage Jidir li illi hija waħda mill-akbar kwistjonijiet li fadalna nafu li ħafna mill-pressjoni li kienem dan il-qasam kienet dwar din il-kwistjoni tal-usits. Marriċ tennis l-argumenti għal darboħra, iżda li huwa importanti li kazijiet pal Medov dwar dan irid ikun hemm protezzjoni huwa ċari li l-riskju huwa baxx għaliex dan huwa qasam regolamentat ma mhux zero għalhekk il-konsumaturi jridu jiġu protetti jekk aħna jkollna l-appoġġ tal-gruppi kollha biex dan nagħmluh meta nagħmlu reviżjoni tal usits tajjeb wis illi dan isir iżda għadni ma nafx jekk il-gruppi illi għamlu lobbying hawnhekk biex neskludu l usits ma nafx jekk dan jagħmilx tajjeb il-konsumaturi ma jista' jkollu effett oppost u għalhekk jina dwar dan nixtieq aktar trasparenza, aktar trasparenza minnant il-kollegi. Jekk intom tridux illi naddu għal-riforma u jekk intom tridux illi konna garanzija xirqa taħt ir-riforma tal-usage li tista tħares il-konsumaturi grazzi tal-kooperazzjoni. Grazzi tal-li biltu ċertu punti illi saru u jina fiduċjus illi aħna ser jirnexin nsolvu il-problemi li għatfadal. Dwar il-soluzzjoni tal-assigurazzjoni li semmit vonx naħseb illi din irridu nindirissaw f'diskussjoni aktar profonda fost ix-shadows u dawk illi huma interessati. Grazzi Jorgen. Grazzi m'għandi xejn aktar nżid. Jean Grazzi. Sewċ kommenti. Naħseb il-kwestjoni il tal-assigurazzjoni ta' min wieħed jeżamina. Naħseb illi hija soluzzjoni interessanti għaliex kif qalet is-Sinjura Beres li wieħed iżomm dan il-flus fl-ekonomija ma jkunux neutralizzati, naħseb illi mhux se jiswa aktar flus, u mbagħad dwar il-usits naħseb illi meta l-affarijiet isiru la dejjem tkun l-affarijiet ma jsirux sew, imma naħseb jekk aħna eh, nistennew ftit ma se jkun ġara xejn. Il-dossier li qed naħdem fuq jiena se jintemm fl-2018 għal daqstant naħseb illi eh, nistaw nieħdu ftit ta' ħin u għalhekk naħseb tkun hemm vantaġġ li joħorġu minn din il-koerenza. Irridu naraw sadanna danna raftit minna ftit xhur oħrajn u bat jgħaddi żmien, għalhekk hemm bżonn li nkunu ftit iktar koerenti, ftit iktar loġiċi u eh, jiena nixtieq li l-affarijiet jimxu iktar malajr, però xorta waħda differenza ta' ftit xhur mhix se tagħmel daqshekk differenza kbira. Naħseb illi il-proposta ta' Sinjura Beres għandha tiġi eżaminata u meqjusa kif xira. Thank you very much. Astrid. Grazie ta' Astrid. Grazzi, Signora President. Minar ma noqot nidħol fid-dettalji, jina nishtiq nitkellem dwar l-emendi illi jiena prezentajt fil-kontesta dan il-rapport għalix jiena naħseb illi mumiex indifferenti issa dwar it-naqis tal-kontribut tal-fonti ex ante ta' zero punt 5 jew 0.1 li qed niproponijien forsi jidher naqra esaġerat imma xorta waħda hemm bżonn li aħna nagħmlu dan fil-fema tiegħi ma ninsewx li aħna qed nitkellmu fil-kontest ta' din id-direttiva ta' każijiet rari ħafna każijiet iżolati għalhekk hemm bżonn li jkun hemm fondi ta' garanzija eh, u nżommu f'moħħna illi ir-rimborsi jridu siru biss f'każijiet estremi u għalhekk 0.1 fil 0.1% mhux ammont realistiku għalhekk irridu imbaxxu iktar dan l-ammonti issa dwar il-usits fil-ambitu tad direttiva li eh, il-rapporter għati proponilna jena naqbel ma din l-ideja eh, dakka kif għalet u kol birraġun il-Sinjura Beres e, direttiva jużit ħamsa dal-waqt kun fuq l-agenda tagħna u r-responsabilità tal-bank depozitarja tittiġi iċċarata darba l dejjem il-ħaġa mhijiex waħda faċli imma dan huwa prerekwiżit indispensabbli qabel ma nibdew naħsbu illi ninkludu il-fondi f'din id-direttiva. L-eżerċizzju illi qegħdin eh, namlu bħalissa Signora President, jista' jkun utli bisħiħ biss jekk ir-responsabiltajiet ta' kull parti ikunu uh, preċiżati, u l-affarijiet irid jkunu ċari kemm jista' jkun. kif għal sur Gozes naħseb aħjar illi aħna nistennew ftit issa dwar il-livell ta' kumpens li kollhom dritt talih l-investituri jidir li huwa importanti. Hemm bżonn ta' armonizzazzjoni totali fl-Unjoni Ewropea jina ma naħsibx għandu jkunem eh, limitu minimu, naħseb li din hija deja aħjar jiena proponejt 50,000, xoħut mill-kollegi tiegħi għalu ħjar 30,000, naħseb li hemm li diskutuħ dan il-punt biex nikkonkludi dwar il-perjodu ta' tranzizjoni, il-kostituzzjoni, il-ġbir ta' fondi eksanti, mhux se tkun ħaġa li se ssir ta' malar laqas mi se tkun faċli Jiena naħseb illi tul tal-perjodu ta' tranzizjoni se jiddependi mill-bżonnijiet, bżonnijiet li se jkunu u rekwiziti li se jkunu imposti fuq livell Ewropew. Iktar ma jkun hemm rekwiziti, iktar hemm bżonn li settur finanzjarju jkollu żmien. Jekk aħna rridu sistema ħafifa, aħna nistgħu nitolbu implementazzjoni iktar ta' malajr u rrit nirrepeti dak li qalu koll is-sur Gozes. Viva il-loġika u l korenza f'dan il-qasam ukoll. Grazzi. Diego. L-Onorevoli Diego Feo. Grazie tassew, Signora President. l nett. Proset li rapporter u li shadows tal-ħidma tagħhom. Jiena xtaqt nagħmel tlieta u erba' punti dwar kwistjoni speċifiċi. L-ewwel nett. Aħna diġà tkellimna dwar dan. Ma se nitkellem dwar is-sistema tal-assigurazzjoni. Naħseb li aħna irridu nerġgħu nevalwaw il-kwistjoni marbuta mal-fatt jekk il-sistema tal-assigurazzjoni alternattiva għal sistema attwali ta' pagament mill-ġdid palissa ma nafux jekk l-assigurazzjoni u mhix lesti illi jerfgħu responsabiltajiet tidher xi ħaġa loġika illi kopertura kompleta tal-investituri ma tistax titwetta permezz tal-taddim tar-regoli tas-suq. it net, livelli ta' kopertura. Fl-Europa, il-level ta' falliment ta' bosta kumpaniji wera illi livelli ta' kopertura ħadmu tajja bizzejiet. L-nżidu il-level dan dan huma proposti ta' Onorevoli Martin Kamal. Naħseb li bħalissa għandna bizzejiet kopertura u ma rridux inżidu il-level. Level ta' finanzjar ex ante naħseb il-Kummissjoni qed tipprova tikseb wis permezz ta' din il-proposta. Għalhekk naħseb irridu nżommu f'moħħna. Ovvjament l-idea tas-Sinjura Luling, il-livelli ta' fondi ex ante ta' 0.1% jew inkella l-alternattiva li qed tagħti l-Istati membri il-possibilità li huma jwaqfu il-livelli tagħhom, il-livelli ta' fondi tagħhom sakemm huma ma jibqgħux iżommu f'moħħhom il-livelli speċifiċi fuq eh, li huma tindirizzaw fuq livell nazzjonali dwar it-tranzizzjonijiet. Naħseb li importanti li jkunu perjodu it-twal ta' tranzizzjoni għal dawk il-pajjiżi illi sistemi tagħhom bħalissa qed jiġu finanzjati minn sistema esposta. L-aħjar ħaġa tkun illi inżommu il-perjodu ta' tranzizzjoni ta' 10 snin dwar l-ambitu. Jina naqbel ma' Sinjura Beres illi aħna din iridu nżommuha marbuta mal-telf ta' strumenti finanzjari illi joħorġu mill-istati membri. fl Nixtieq ngħid illi jiena lest illi nitkellem ma' kollegi li jridu jitkellmuni dwar dawn il-punti li għadni kemm għajjem. Grazzi. Grazzi, issa. Ser nisimgħu minant il-Kommissjoni. Tixtiequ li tisma' il-Kommissjoni? Iva. L-Onorevoli Fabregas. Grazzi, Signor President, jina ser fil-qosor nixtieq nitkellem dwar ħames punti. L-ewwel punt huwa marbut mal-ambitu. Minħat tal-Kummissjoni huwa importanti li aħna jkollna ambitu wiesa ta' din il-proposta tal-Kummissjoni ser tkompli għaddejja bil-proposta ta' Jusit ħamsa imma m'għandniex raġuni għaliex għandna ndewmu il-kumpens tal-investituri għaliex aħna nafu b'dawn il-proposti li qegħdin jirregolamentaw id-depositari u s sub custodians u dawn ħajjiġu aktar tard għalhekk naħsbu li dinja xi ħaġa ewlenija dwar it-tnaqqis tal-livell ta' fondi ex ante. Il-proposta tal-Komissjoni kienet ibbażata fuq dejta li aħna irċevejna li ma kienet dejta komprensiva dwar dan naqblu jista' jkun meħtieġ li dan isir biex is-sistema ma tkunx tiswa daqshekk li aħna naqsu dan il-livell ta' fondi. Aħna hawnhekk qegħdin nibnu sistema armonizzata din l-istruttura biex aħna jkollna skemi ta' kumpensa l-investituri li jkunu finanzjati tajjeb u għalhekk l-istruttura jrid ikollha kontenut ċertu sustanza. U tnaqqis ma jridx ikun ħafna dwar is-sistema ta' assigurazzjoni. Aħna naħsbu li din tista' tkun bidla totali marbuta ma' kif jaħdmu dawn l-iskemi ta' kumpens. Fifrar, il-Komissjoni prezentat non-paper illi ġiet mibawta l-Kunsil u koll rapporter fejn aħna konna qed nintegraw xi elementi ta' kumpaniji ta' assigurazzjoni biex nevitaw il-fatt illi ħafna flejes jintefaw dawn l-iskemi u ma jkunx hemm proċess fl-ekonomija, dawn il-flejs ma jġux proċessati fl-ekonomija u għalhekk irridu ndaħlu xi elementi marbuta mal-assigurazzjoni. Aħna naħsbu li din il-bidla kollha biex ikun hemm din il-bidla hemm bżonn ta' aktar analiżi. Kif qal ir-rapporter jista' jkun hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt, imma il-Kummissjoni imma dan l-evalwazzjoni ta' impatt ma tistax tagħmlux, ma kienx hemm proposta preżentata. Mbagħad dwar il-kopertura tal-investimenti. Dan ir-rigward kif il-kol tafu ir revizjoni tal-MIFID se tiġi proposta mill-Kummissjoni waqt is-sajf U hemmhekk forsi nistgħu nikkonsidraw illi dawk l-investituri li huma konsidrati bħala professjonali bħalissa jista' jkun li jirtiraw isimhom minn din il-lista fil-proposta li restet il-Kommissjoni aħna qed nippruvaw namlu dan l-ambitu nġibu f'konformità mal-mifid. L-aħħar element, il-ħames element, jina nixtieq ngħid illi tkellimna dwar il-kwistjoni tal-kopertura ta' parir ħażin pal sem stat membru wieħed illi kopri illi qed ikopri din il-kwistjoni minħabba l-istruttura ta' swieq finanzjarji tagħhom. Il-proposta li resqet il-Kummissjoni tippermetti biex dan il-mekkanizmu jibqa hemmhekk jibqa f'postu iżda aħna minħabba l-fatt illi stati membri huma differenti, il-swieq huma differenti fl-stati membri kollha dan jista' joħloq għal aktar spejjeż, spejjeż illi mhumiex meħtieġa fuq livell tal-Unjoni Ewropea għal daqstan grazzi. Okay. Uh, Tajja pwis, grazzi, ole. Jo vans. Dan ifisser li huwa aktar importanti li kona mekkanizmu li ma jiswinnix flus milli kona protezzjoni tajba tal-investituri kontra xi pariri, ħżina pariri negattivi minant eh, nis li jistgħu biħu prodott ħażin, pariri ħażin. Din hija loġika li jiena ma nappoġġaħiex. Ole. Grazzi tas-sew, grazzi lill kollegi kollha. Jiena naħseb illi għandna xi kwistjonijiet illi rridu nindirizzawhom. Rridu noħorġu b'xi tweġibiet ta' kjarifika hawnhekk. Jiena m'għandi xejn kontra l-inklużjoni u l-introduzzjoni ta' uses f'din id-direttiva. Lanqas xejn. Iżda jiena naf l skont l-informazzjoni li jiena għandi, anke jekk forsi din mhix xi ħaġa relevanti għalikom, m'hemmx pajjiż lanqas pajjiż wieħed illi jritek. Huma qed jgħidu illi ikun aktar xira illi namluħ fjusit 6 Iżda l-argument ewlieni tiegħi huwa illi l-unika ċifra illi jiena kelli kienet illi kien ser jiswinna 27 biljun euro u għalija din hija somma ta' flus kbira ħafna. il komissjoni ovvjament tgħid li dinja mis xi ħaġa relevanti jamluwa dawk n-nis ħzina kif jgħid Sven. Kont qed niċċajta Sven. Jina naf il-Kummissjoni u l-Kummissarju stess huma interessati ħafna biex jisolvu din il-kwistjoni, jina l-tqajt miegħu. Jina naħseb illi għandu raġunijiet tiegħu, raġunijiet tajbin huwa jrid li aħna nżommu miegħu. Iżda jiena naħseb illi huwa jrid joħroġ b'xi tweġibiet tajbin marbuta mal-ispejjeż. Għaliex kif ili ngħid f'dan il-kumitat, ili ngħid kemm il-darba, jiena ma naħsibx illi huwa lantana li hawnhekk qed indaħlu l leġislazzjoni ġodda proposti ġodda u man kunu xnafu ma nkunux nafu kif dan ser jaħdmu fis-suq issa il-kummissarju qed jgħid li unita maradin tista' tiġi verifikata li l-Kummissjoni qed tipprova tagħmel xi studju kumulattiv dwar dawn l-20 proposti dwar kif dawn ser jaffetwaw il-finanzi il-finanzi kollha kemm huma, s-settur kollu kemm hu. Jekk dan jista' jitwetta qabel ma nifutaw, ovvjament din mhix problema hija. Dwar l-iskemi ta' assigurazzjoni. Iva. Naħseb li nistgħu nindirizzawa kifet, iżda sinjur anti trid tammetti illi li naqbdu din is-sistema u ngħidu li hekk irridu nagħmlu, dan ma nistgħux nagħmluh. Aħna qed jikkritikawna illi maħniex nagħmlu l mutana biex biex noħolqu l-leġislazzjoni illi tkun mifuma minn kulħadd u tkun fattibbli. Jina naħseb illi din tista' toħloq ħafna problemi għallek neħtieġu aktar studji minn qabel dwar kif ser jaħdem dan. Dwar il-pariri sina. Le, minix konvint. Jena naħseb illi anke jekk għanna xi problemi marbuta ma l-investituri, per eżempju, jiena stess għandi ċertu responsabilta' Jina ma naħsibx li aħna irridu ndaħlu. Ma taħsibx hekk, senjora, bere Staħseb dwar is-sistema tar-Renju Unit. Jiena għandi xi ftit dubi il-proposti tijak naħseb illi jaqgħu taħt il-mifid imma sa naraw. Naħseb illi koprejt l-emendi ta' sur saba, koprejt ukoll l-emendi tal-Sinjura Beres, issa dwar l-emendi tal-Sur Kamar. Kiku kont referi u jien minix, mhux biss kont natik karta safra, ma kont natik karta ħamra għaliex inti qed illina soċjalista. Jiena minix kontra, m'għandi xej kontra dawk il-kollegi li huma soċjalisti ma naħseb li din hija offiża. li forsi trid titqajjem fil-presidenza. U kol kontet nitċajta jgħid il-kellim. I think that is very good. Uh, I think uh, creating more data, as you mentioned, I, I think that is very good. And as I said, I, I, I dwar it-trasparenza aktar dejta din hija xaġa tajba dwar l-iskemi ta' assigurazzjoni naħseb din huwa meħtieġa wkoll. U hija xi ħaġa ta' siwi illi aħna nkunu nafu iktar. L-iżven, lobbying. Inti qed tuża din il-kelma, din din hija kelma kera għaliex eh, tintuża f'ħafna modi. Lobbying mhuwiex tajjeb jiena ċevejt lobbying minn bosta gvernijiet Sur Gozes għal illi jekk ikun hemm proposti tajbin għaliex m'għandniex permess illi ndaħluhom hawnhekk. Għandna din il-kaxxa tal-odda li qiegħda hawnhekk għandna esperti f'kollox u jiena minix dwar dan dan mhux ser wasal għal-leġiżlazzjoni aħjar għall-Ewropa. l li Klute, inti bilt, nittamal ma bilt ma' Sur Kamal. Nanrafu li gozes, Iva dawk il-żewġ punti, diġa semmejtom, is-sinjora Luling. Jiena qed nappoġġa l-armonizzazzjoni sħiħa, jiena naħseb illi hekk għanna naġixxu l-iktar fir-rigward tal dan it-tip, din it-tip ta' protezzjoni tal-konsumatur. Hekk għandna nagħmlu. Dwar dak li qal Onorevoli Feo, il-kopertura, Diġa kellimtek dwar qabel u dan il-punt diġa semma qabel. nil komissjoni grazzi, naħseb illi din kjerifikat ċertu problemi ċertu kwistjonijiet li kien hemm. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi diġà emendi ta' kompromess ser tirċifuhom. U tkunu tistgħu tarawhom tevalwawhom. Il-punt lan tiegħi huwa illi il-koll taqblu miegħu, il-koll tinvolvu ruħkom. Iżda l-usits u l-150.000 dinja diffiċli illi ndaħlu f'kaxxa tal-odda waħda u għaliex qed inżomma mit-telfin, għaliex jina favur din il-proposta, għaliex jina naħseb illi ma rridux innaqsu l-protezzjoni f'ċertu pajjiżi. Dinja mistoqsija li tinsa fil-Kunsill ukoll, imma jiena naħseb illi dinja relevanti, pjuttost relevanti, dwar li usitz, jina u kol kommentaj dwar dan. Iżda, eżis bib, fl-axar, mill-axar, aħna ser ikonna proposta tajba ħafna u se tkun proposta semi-liberali, grazzi. Grazzi ħafna naħseb bizna daqxejn il ħina l allokata d-diskussjoni, pero naħseb illi xorta waħda kellu jinħeles minn dawn l-akkużi. Ma nafx jekk fuq il-web stream u mixħa jifmu eżattament dan iċ-ċajti li aħna din naddu bejnietna dawn il-botti forsi naħseb li memx għalfejn. Illi aħna għetfu fid-dettal fuq dan issa sanna il-vot illi suppost ħajkun fit-30 ta' april u qed nimmiraw illi nifutaw ukoll fil-plenarja ta' Ġunju dwar dan. Ringrazzakom ħafna ta' da tal-kontribut tagħkom. Issa nistgħu ngħaddu għall-aħħar punt tagħna fuq l-aġenda illi huwa l-konsiderazzjoni tal-pakket ta' tmexxija ekonomika jew aħjar e, nsejħulu is-six pack kif qed jisejħ l-aħħar naf li rapporters kienet eh, kienu qed diskussjonijiet bejnietu, però din hija l-ewwel opportunità li aħna għandna sabiex aħna fil-fatt niddiskutu l-emendi bejnietna u jiena naf illi apparti mill-fatt apparti mill-fatt li aħna din tard hemm ħafna eh, membri li resqu emendi u ma kellhomx ċans jitkellmu ġifieri l-ewwel ħanitlob ir-rapporter sabiex jitkellem fuq qosor kemm jista' jkun u li ma jmurx Eh, u l-ħat minnkom ma jaqbas il-ħames minuti fuq baż individwali. Naddi l-ewwel għalik, Korin. Eh, iva, ringrazzjak ħafna. U kjoġ bokaq tal-mikrofonu wara ħames minuti, minħabba li għandi ħamsin il-emenda li rrid nitkellem dwarha minn għand ħafna kollegi u rrid nintihom tweġiba iżda qabel ma nagħmel hekk jiena nixtieq ngħid li verament napprezzajt il-kooperazzjoni li kelli mal-kollegi u aħna kellna kooperazzjoni miqrib ħafna ma' shadow rapporteurs u ma' rapporteurs l-oħra u anke mal-membri. Jekk iġobkom, jekk jiena ma nkunx tajtkom tweġiba jiena nitlobkom sabiex tkellmuni minħabba nixtieq nkun kemm jista' jkun miftuħa magħkom anke barra minn dawn il-laqat. Hawnhekk kiena naħseb illi huwa qatt eh, illi għandu jkun bilanċjat ħafna ħalli bekk aħna jkollna appoġġ għal dan il-pakkett fil-Parlament. Iżda jekk nitkellem u nesprimi l-opinjoni tiegħi jiena qed nieħu impenn serju u naħseb nista' ngħid li jista' jkun li nil ftehim dwar dan, jista' jkun li ħajkun iktar diffiċli sabiex nilħu ftehim fuq dan il-pakkett milli kien il-każ fuq il-każ fuq il-pakkett ta' supervizjoni, però aħna nafu illi hemm bosta diskussjonijiet bej il-gruppi politiċi differenti f'dan eh, f'din l-istituzzjoni, f'dan il-parlament, li kol kemm huma għandhom interessi differenti għal dan il-pakkett. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-rapport tiegħu dan huwa wkoll qatt ta' bilanċ minħabba li hemm bosta emendi li qed ikunu introdotti li qed jitolbu għal iktar Eh, flessibilità f'dak li għandu xaqsam l-applikazzjoni ta' 3% u 60% ta' kriterji ta' dejn li nintroduċu għanijiet ta' investimenti li permettu li jmorru li l-in bit 3% u għaparti minnek għet ikunu introdott imresqa emendi u koll li jitkelmu fuq il-marġni ta' manuvra u jitolbu koll li kunem regoli regoli iktar b'saħħithom. Aħna naħsbu li hemm bżonn li nisqu fuq is-sostenibilità fiskali bħala kondizzjoni għad kabbir fejn aħna nistgħu nippermettu illi jkun hemm iktar opportunità ta' manuvra u dan kollu jista' jkollu impatt budġetarju minħabba illi bekk aħna nistgħu fil-fatt mbagħad ehm, narbtu dan mal-lanijiet tal-Unjoni Ewropea fuq tkabbiru u x-xogħol. Issa dwar il- il tfassiet tal-politika fiskali illi kienu punti li tneħew minn xiftit mill-kollegi jina introduċejt klim li forsi kien daqxejn iktar neutrali li kellu x'jaqsam iktar mal-lanijiet interbudġetarji. U aħna u koll provajna nakkomodaw numru ta' emendi illi kienu qegħdin jitolbu il-punt ta' ċikliċità li sajklet li tkun u koll inkluza u mitqisa safdak li għandu xieqsam dawn l-anijiet. Jena nishtiq illi nitkellem fuq elementi ta' u Bullman u oħrajn li għedin jiproponu l-introduzzjoni ta' dan il-għan dan it-target f'dak li għandu x'jaqsam investiment jiena ninterpreta din bħala introduzzjoni tar-regola tad-deb li kienet diskusta wkoll fid-diskussjonijiet ta' trattat ta' Maastricht u dak iż-żmien din ir-regola ma kienx permessa ma ma kienx aċċettata. Ġifieri li inti tippermetti l-istat membru jkollu targets ta' investiment li morru l il tlieta fil-mija jnaħseb li jekk nagħmlu hekk aħna nistgħu neddu l-fiduċja li kulħadd għandu fil-swieq tagħna. Parti minn hekk il-President Richard tal-Bank Ċentrali Ewropew kien ċar ukoll dwar dan il-punt, però dan ma jfissirx li jiena minix miftuħa, jiena nixtieq li naħseb mal-kollegi l-oħrajn, ħalli naraw kif aħna nistgħu Eh, nilħu dak li rridu. Ġifir li u koll nisodisfaw il-kriterji tal strategija ta' l-Unjoni Europea 2020. Għalli naraw u koll kif nistaw u koll ninkludu l-diffużjoni soċjali għalli bekk nħedġu unsaħħu il-swiq ta' xogħol fl-Istati Membri. Apparti minnek fid-direttiva u koll din ir-referenza fid-direttiva sabiex nippruvaw nilqu dan u jiena qiegħda nipprova ċara dan il-punt ukoll ħallibek nakkomoda lil dawk li fil fatris u dawn l-emendi. Apparti minn hekk jiena tiġaqbistom ħames minuti għattara. Aħna palissa dinna nħarsu lejn il-fatt li nxtur nintroduċu proposti Mħabba li jekk aħna jista' jkollna approċċ komprensiv iktar uniformi, jiena xtaqt nitkellem fuq eh, l-ewwel parti u naħseb li l emendi għawek għedin jgħidu l-istess affarijiet u nixtaqt l komoda l-dawk il-kollegi li xtaqgħu li jinfesizzaw iktar fuq l-ispejjeż jiena introduċejt klim iktar neutrali u għedna li dan jaffetwa l-reformi iżda mhux biss jitnaqis eh, fil-budget. jiddispeċin li iżda ma nistax eh, nispjega iktar forsi kollok ftit ċans fuq wara iżda naħseb illi għandna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu fil-ħin li għad fadlinna dispożizzjoni tagħna Diego jogħġbok. Grazzi ħafna, Signor President. Fir-rapport tiegħi illi huwa uh, dwar il-proċedura ta' titjib fil-pakket ta' stabilta' tkabbir iktar minn 300 il-emenda tresqu fil-fat. U dwar dawn l-artikli naħseb li aħna nistgħu noħorġu bi 15 il-proposta ta' kompromess u żgur li ħajkun hemm ħafna aktar ukoll fuq il-premessi iżda hemm ħames punti illi huma verament sensittivi. Mullu nixtieq insemmi lil dawn il-punti l-ewwel. L-ewwel net ir-rata jew il-pass li bieħed jippruvaw innaqsu id-dejn u l-kwantità li ta' dejn li għad naqsu minħabba li hemm proposti li jvarjaw ħafna ma' waħda l-oħra. Il-kollegi mill-grupp tal-Alde fil-fatt jaħsbu illi aħna m'għandniex ikollna nuqqas b'20 fil-mija u jixtiequ li dan isir fil-sentejn huma jixtiequ wkoll u jkun hemm ikun hemm kollega oħra li xtaqat perjodu ta' tliet ta' iktar snin fil-fatt u aħna naħsbu li Anka f'dak l għandu xieqsam l-investiment pubbliku nafu li hemm ċertu kollegi li jixtiequ dan l-investiment pubbliku jkun marbut ma' elementi oħrajn, però jien għandi proposta illi ikonna din il-medja ta' tnaqqis ta' dejn U dan huwa wieħed mis-suġġetti fejn jiena ħan nipprova fil-fatt sabiex nipprova nsib uh, kompromess u naħseb li jista' jkun possibbli illi aħna nużaw soluzzjoni demokratika nkomplu nibnu fuq din is-soluzzjoni. Issa parti minn hekk il-perċentwal ta' ċertu prodotti dak li għandu x'jaqsam l-eċċezzjonijiet aħna għanna approċċi b'numri żgħar fej pereżempju għandna wieħed punt tlieta fil-mija tal-prodotti u mmorru lura u mbagħad għall-estrem liħor li għandhom 0.4 fil-mija. U hemm prodotti li jistgħu jitilgħu jisew fil-mija f'ċertu ċirkustanzi partikolari apparti minn hekk kien ammont annwali ta' tnaqqis ta' dejn meta tinbeda l proċedura ta' ehm, dejn eċċessiv fil kommissjoni stabilixxiet minimu ta' 0.5% iżda kollegi resqu emendi minnaħa tagħhom u proposti minnaħa tagħhom ġifir li konna t wieħed fil-mija pereżempju. Kien hemm kollegi illi proponew 0.9% dawn id-diskussjonijiet kollha dwar dawn iċ ċivi Sinjura President, huma diffiċli ħafna minħabba li bladu bita xejn nafu li huma numri pjuttost arbitrarji u mhuwiex proċess li faċli li inti tasal għal soluzzjoni kompromess fuq dawn il-punti. Issa, il-punt fejn ukoll il-kollegi varjaw ħafna fl-emendi li tresqu huma l-funzjonijiet rilevanti li għandhom ikunu inklużi fil-rapport tal-Kummissjoni li jiftaħ fil-fatt il-proċedura ta' deficit eċċessiv. U jekk jistax ikun hemm xi aċċezzjonijiet li jkunu permessi f'dak li għandu x'jaqsam l-investiment pubbliku u li dan l-investiment għandu jidħol f'dan kollu jiena naħseb illi hemm ftit ta' ftehim f'dak li għandu x'jaqsam il-metodu komunitarju. U nafu illi il-rapporters jaqblu illi meta ħana naslu għal mainstreaming ta' l-Unjoni Ewropea, ta' strategija tal-Unjoni Ewropea 2020. Aħna rridu naraw jekk għandix nżommu mal-proposti li u f'Settembru jew nkella jekk għandix nkunu iktar ambizzjużi u ninkludu wkoll fil-pakkett numru mill-punti li se qegħdin jitkellmu dwar iċ-ċittadini. Ringrazzjak, Signor President. Issa ringrazzjak u jmiss l lisa Thank you prezz ħafna, għan nitkellem bl-Ingliż. Ħalli naġġel iktar. Jiena wkoll ħan nitkellem fuq dawn il-ħames suġġetti. Jiena naħseb fuq l-isbilanċi mikroekonomiċi l-ewwel suġġett huwa li aħna rridu niċċaraw dak li qed infissru bih meta nitkalmu fuq żbilanċ jiena lesta li ressaq proposta li fil-fatt huwa jaqbel ħafna iktar ma' dak li numru ta' kollegi suġġeraw minħabba li jiena naħseb li għandhom raġun fid-definizzjoni tagħhom ta' zbilanċ, Mikroekonomiku t-tieni punt huwa fuq l-iżbilanċ makroekonomiku u l-indikaturi involuti għawek f'dan il-kontest aħna nafu li Għawek għal dan il-punt kienem ċi kollegi li xtaqo li l-parlament ma jitxejn dwar din il-kwistjoni. Iżda aħna nafu illi ftit ftit nistaw naraw illi kienem xi affarijiet xi variables li jistgħu jkunu inklużi f'din l-scoreboard illi setgħu jkunu indirizzati anke permezz ta' ftehim intergovernmentali u illi seta' ukoll li jkun inkluż fil-patt ta' kompetittività jew il-patt tal-ewro. Jiena naħseb illi din hija pożizzjoni li qiegħda titlob li dawn l-elementi kollha jkunu involuti permezz ta' proċess ta' komunitarju u jiena edha nifhem ukoll skont dak li qal is-sur trixxew anke dak li qal il-Kummissjoni li jista' jagħmel sens li aħna fil-fatt naħdmu fuq dawn is-suġġetti fil kuntest tal-pakketti li qed naħdmu dwar nittama illi konna ftehim u fl jien nippreżentaw l-argumenti kollha li smajna dwarhom iktar kmieni u nittamaw li nkun nistgħu nintroduċu xi ftit mill-elementi ħalli bekk ikollna fema aħjar ta' sitwazzjonijiet fl-istati membri differenti. Issa dwar l-indikaturi jiena naħseb illi f'dan il-każ aħna għandna niskuraw illi ikun hemm bilanċ illi jintlaħaq bejn dawk il-kollegi li għamlu suġġeriment sabiex ikunu introdotti numru kbir ta' indikaturi li kopru numru ta' suġġetti <coughs> u fl sessina aħna rridu nżommu bilanċ bejn din it-talba ta' bosta membri u l-fatt li rrit ikollna numru ta' ta' indikaturi li fil-fatt ikunu bizzejiet u fl-istess ħin ma jkunux iżejjed. Aħna rridu jina fil-fat fuq level personali qed naħdem fuq eh, kompromess li tama li permezz tiegħu aħna nista' jkollna Eh, ftejn fuq l-aħjar ammont ta' indikaturi ħalli bekk aħna nistgħu nkunu iktar flessibbli, nistgħu nkopru kemm jista' jkun ħafna suġġetti, però fl-istess ħin illi jkunu wiesa biżżejjed ħalli bekk aħna nħarsu lejn l-ekonomija reali u nkunu nistgħu nqisu aspetti ta' kompetittività, aspetti oħra li huma importanti u nippruvaw niġbru u nsaħħu il-fema ta' sitwazzjoni f'bosta pajjiżi differenti. Ir-raba punt għandu x'aqsam mar-wol tal-scoreboard u jiena naħseb li bil-mod il-mod aħna qegħdin noqorbu iktar lejn il-fema li din l-scoreboard għandha tkun ikkonsidrata bħala numru ta' indikaturi illi ħakonna bżonna li biss num analizi fid-dettal minnaħat tal-Kommissjon kif ukoll minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew illi morru fil-pajjiżi tagħna u jiddiskutu ma' dak il-pajjiż partikolari konċerna ma rekomendazzjonijiet u suġġerimenti u x'inhu huwa l-pakkett ta' bidliet illi l-pajjiż għandu jadotta. Din il-fema tal-scoreboard bħala trigger automatiku ħalli bekk aħna kun nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni naħseb illi fil-fatt taqbel ħafna mad deskrizzjoni illi l-Kummissjoni għamlet ukoll dalodu flaqa illi seħħet dalodu kien din kienet laqa importanti. U f'din il-laqa l-Kummissjoni tiddeskrivi dan il-numru dan il-numru ta' indikaturi ġodda u din id-dimensjoni l-ġdida ta' l-isbilanċi makroekonomiċi bħala numru ta' analiz bħala forma ta' analizi diffiċli iżda illi tista' tkun tajba jekk aħna nagħmluha. Jien naħseb li f'dan il-każ importanti ħafna li nkunu simmetriċi. Minkejja l-fatt li naturalment jkun hemm interpretazzjoni differenti speċjalment meta aħna ikollna każ ta' dejn. L-aħħar punt jiena kieku nkun favur minħabba il-komplessità ta' din il-kwistjoni kollha kemm U l-fatt li aħna għadna qegħdin nitalmu kif nagħmlu ċertu suġġerimenti jiena nixtieq ngħid li fil-fatt għandna nindirizzaw din l-idea ta' sanzjonijiet b'saħħithom ħafna naħseb li aħjar ikolna din il-pjina simbolika. Jiena fil-fatt napoġġa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, ħdimt ħafna mill-qrib ma' Karl Adlung li għandu r-responsabilità ta' sanzjonijiet, però jien ma naħsibx li f'dan eh, il-punt daqshekk diffiċli u sofistikat fejn aħna din nitkellmu wkoll fuq diffikultajiet min-naħa tal-Kummissjoni ħalli bekk tagħmel suġġerimenti fuq is-soq tax-xogħol, fuq l iċċerka u l-iżvilupp. Fuq multi partikolari naħseb li għandna noqogħdu attenti ħalli ma mmorrux lilin minn rimet li jagħmlu sens f'dak li għandu xaqsam sistemi awtomatiċi naħseb li fil-fatt għandna nagħtu bizzejiet eh, ċansu ħin ħalli naraw kif ħataħdem. taħdem u noqogħdu attenti dak li għandu x'jaqsam mill-mekkaniżmi ta' sanzjonijiet u nixtieq li fil-fatt nirringrazzja l kollegi kollha li jagħmlu li taw kontribut għal dan ir-rapport u jiena qiegħda naħdem kemm nista' ħal nipprova jiena nara li kun jintlaħaq kompromess bejn il-kollegi differenti. Ringrazzja ħafna sa' Silvi Kieċba. Grazzi Sharon. L-ewwel net eh, grazzi lill kollegi kollha jiena wkoll għandi madwar ħamsin emenda fuq dan it-test huwa xogħol kollettiv enormi. Irridu nismu wkoll li l-kuntest li fih qegħdin naħdmu jinbidel il-ħin kollu meta wieħed iqis il-qat tal-Kunsill Ewropew fuq il-żona Ewro u issa fuq il-Kunsill Ewropew veru propju issa dawn huma eh, sanzjonijiet ma tantx huma attraenti imma naħseb li metodu komunitarju huwa tajjeb u l-Kummissjoni qiegħda tippropollilna xi ħaġa li hija bilanċjata għaliex kif qalu l-kollegi ta' qabel. Jekk inkunu naqra aktar nippreferu livell massimu jew livell minimu jiena naħseb illi nipreferi dak li proponiet il-Kommissjoni. Provajna kunu kreativi, nirringrazzja l-Filip Lombert tal-ħodor li ipprovaw Eh, jipproponu xi tip ta' permess bil-punti. Kien għandi impressjoni li il-rapporters għanna għazla x'namlu. Aħna rridu nkunu l-istaqbel is-sajf kif qed jitlobna il-Kunsill meta wieħed iqis li hemm pakkett li ġie negozjat. Walek naħseb li se jkun ftit diffiċli wieħed jimplementa dan kollu. Jiena ma tix impressjoni li għanna sistema ta' sanzjonijiet li hija sodisfaċenti ħafna fuq medja ta' żmien medja. Għadna eh, naqra naqsmu eh, eh, il-gruppi bejn dawk li huma tajbin u dawk li huma ħżiena biex nimponu dawn il-sanzjonijiet. Iva, bżon ta' sanzjonijiet imma jekk aħna nassu għal dawn is-sanzjonijiet ikonna sistema li hija primittiva ħafna u mhux daqstant eh, attraenti aspetti ħor li fejn aħna provajna kunu ftit iktar kreattivi u mal-Europons. Jina ma ħriġ permedi ta' kompromess għax il-ġimma li għaddit kena seminar ma' Kofil Batzega u Jacques Del Pla illi ħarġu bl-ideja tar Red Bonds u Blue Bonds. Nirringrazzja l-kollegi illi attendew u naħseb illi l-opinjoni ta' dawn l-ekonomisti nistaw inqasru b'dan il-mod. L-ewwel qed nirringrazzjaw ukoll l-segretarja ta' xogħol li għamlu l-esperti fuq dan il-punt. Imma hemm eh, kważi konverġenza sħiħa fuq l-utilità minn perspettiva ekonomika biex li aħna noħol u strumenti li jirrispettaw id-disciplina tassu imma u koll li wieħed jagħti l-aħjar kondizzjoni tal-likwidità u hemm kważi unanimità dwar l-ostakoli legali. Ġifieri dawn huwa eh, s-soltu situazzjoni ta' dak li wieħed jixtieq u dak li hu possibbli meta wieħed jara x'inhu għaddej fil-Finlandja, fil-Ġermanja, eċetera, għandi rispett kbir tal-dibattitu fuq il-politika interna diffiċli hemm f'dawn il-pajjiżi. Madana kollina nixtieq illi inkompli nitlob il-Kumitat Ekon biex tappoġġa din l-idea għal raġuni waħda naħseb li huwa importanti ħafna li kull wieħed waħda minna u dan jota l-kull test li aħna niddiskutu ruħu hawnhekk bħala eh, deputat tal-Unjoni Ewropea kollha kemm jiġifieri wieħed jisma' iva l-elettori tiegħu imma jipprova jifhem l oħrajn ukoll. Naħseb illi u dmir tagħna li niprofaw li eh, nevitaw kemm jista' jkun din id divizjoni ta' tramuntana u nofsinhar illi qed issemma ħafna fl-Ewropa dan l-aħħar, ġifieri naslu nipproponi xi ħaġa forsi nitolbu l-Kummissjoni taħdem fuqha wkoll imma u ma' Eh, nabbandunawx l-ideja kifat s sur Trixel Bira, għax najdu li mu mux possibli, għalix kiku għadna najdu l-ideja tal-euro jew wahda impossibli, kiku mannix l-euro, naħseb illi irridu inkomplu naħdmu dak li hu possibbli u dak li wieħed jixtieq u nippruvaw insibu eh, soluzzjoni u kompromess. Jiena nifhem id-diffikultajiet li għandhom, jiġifieri anke fil-pajjiż tiegħi sitwazzjoni mhijiex eċċellenti, imma hemm bżonn li jkun hemm xi elementi għal medda ta' żmien medja f'dan il-pakkett għal-bqija għal darboħra Iva aħna se nkomplu naħdmu flimkien nirringrazzja il-segretarjatu l kollegi għaliex ħdimna f'atmosfera eċċellenti għaliex eh, fil fat fil realta huwa biċċa xogħol diffiċli ħafna. Under five minutes, that's no doubt what. Grazzi ħafna. Zammejt eżatt mal ħames minuti naħseb li għalek ġi daw dirett eżattament mit-tieqa. Grazzi ħafna Sur, Signor President, għan iprofa nitkellem għan inqas minn ħams minuti u koll, jina u koll ġivejt 200 l-emenda ħafna minnom jogħġbuni jinaqbel magħhom ħafna minnhom huma kostruttivi ħafna u verament jiena jgħat nipprova li bekk inħeġġu nsaħħu il-pakket ta' sorveljanza makroekonomika li aħna illa naħdmu fuq u ħafna s-sadwar il-punt li aħna illa nanalizzaw huma l-kwistjoni tal-multi. U aħna nafu li hemm dan l-iżvilupp li forsi nistgħu nifmu. Iżda jista' jkun li pereżempju jkun hemm xi kollega li preferi 0.4% min jippreferi 0.2% min jippreferi xi ħaġa fin-nofs bejn 0.4 u 0.2. Jiena ma nafx eżattament kif aħna nistgħu nsibu mod raġonevoli ta' kif aħna nistgħu fil-fatt nsibu soluzzjoni li tagħmel sens naħseb illi hemm bżonn li e, nippruvaw nsibu kompromess dwar dawn. Apparti minn hekk jiena naħseb naħseb illi fil-fatt hemm numru ta' rapporti illi jistaw waslu għal obbligi legali li ġuna f'moħħna. Mbagħad kien hemm ukoll emendi minħata ċertu kollegi li jissuġġerixxu l-Kummissjoni għandha tieħu d-deċiżjonijiet huma ma ninvolvux il-Kunsill fuq l-ebda livell naħseb li din hija interessanti jista' hija diffiċli tiġri fil-prattika. Ħaġa oħra hija li u mod ta' kif għandhom jina taw il-multi, il-flus fejn podġew jekk pajis ikun rrit ikun eh, immultat. Jina nasab li l-affarijiet rridu jkunu kemm jista' jkun ibbilanċat, il-flus rridu jitpoġġew fl-FSF jew kellha fl-Fond Permanenti ta' Stabilta. Kien hemm min qal il-flus għandhom jitpoġġew fil-Banka ta' Investiment Ewropew, iżda din hija emenda biss minn numru ta' gruppi żgħar iżda eh, naħseb li huwa mhuwiex argument ħassi minħabba li huwa bbażat fuq diskussjoni li kienet sart ukoll fil-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi li kienet qed titkellem fuq il-fatt li aħna jkollna sinstema li inti ma tinvolvix b'mod dirett il-komunità. Issa f'dak li xi qasam il-fondi għal manipulazzjoni ta' riżultati jista' jkun illi ħafna mill-membri qegħdin jgħidu illi dawk il-pajjiżi li ma jridux jipprovdu informazzjoni korretta għandhom ikunu immultati. Iżda il-mod kif aħna rridu nippruvaw li din dan il-pajjiż partikolari Babas l-informazzjoni hija daqsxejn ta' problema tkun sfida żgur. Kwestjoni oħra li aħna diskutejna u jista' jkun sibi li aħna nsemmuha bħalissa huwa kwestjoni ta' ċirkustanzi eċċezzjonali, kwestjoni ta' l-ownership nazzjonali u r-rwol tal-Parlament Ewropew ukoll dan kien punt importanti. U naħseb li jista' jkun tajjeb li aħna ninvolvu l-Parlament f'dan il-proċess mhux biss għall-għanijiet ta' trasparenza, iżda anke għall-għanijiet ta' teħid ta' deċiżjoni, ġifri anke f'dawn id-dossiers għamilna rwol importanti. Apparti minn hekk aħna rridu nizguraw li naħdmu bl-aħjar mod u bl-iktar mod effiċenti minħabba li fil-fatt aħna nafu li dan kollu jiddependi fuq il-rapport waħna rridu nizguraw li ikun dan huwa tajjeb u koerenti dak eh, kien fil-qosor dak illi aħna nixna namlu sissa u ninsab ċerti li nistaw nilħu ftejim kien hemm ħafna minnkom milli proponew li nneħħu l leġizlazzjoni kollha kemm hi u niġġduha kompletament ma nafx jekk eh, eh, jina ixħan iprofa nilħaq kompromess fuq dan, iżda fuq l-oħrajn, fuq punti l-oħrajn li kienu mres naħseb li nista nilħaq ftehim. Grazzi ħafna saviki kjoġbo. Thank you very much and thank you colleagues for um, keeping me. Grazie. Grazie ai colleghi tal-li prezentajtu inqas minn 200 emenda kinemata emmata emendi interessanti ħafna. Dawn qassamtom anke li shadows imma forsi ta' min wieħed jibatom lil membri kollha kompromessi tagħna jitolbu għal standards fil- uh, verifiki tal-kodba u appoċ tal-cash base, għal cash base, il-kompromess tagħna huwa bbażat fuq it-test li ħarġet il-Kommissjoni u eh, li jitlob għal data ta' kull xar fuq il-cash base. Astrid, mish, aw, Astrid, Astrid. Signora Lulling. Forsi tista' tispjega li xrittajt bih dak l-emenda 121 eh, tejni ħafna. Dwar il-forecasting hemm il-kwistjoni ta' min huwa responsabbli għalihom dawn dan it-bassir, il-forecasting, xinija relazzjoni bejn eh, dak il-bassir li uħarġ mill-istati membri, dak li uħarġu mill-kommissjoni. Il-kommissjoni edha t-prova toħarġ bit-bassir illi eh, eh, joħroġ minn 27 stat membru għallek kiena għamil dan basanna l dan il-kompromess li fejn ikun hemm il-possibilità li stat membru jidher qudiem il-Kummissjoni u jiftemu minn qabel jekk jixtiequ. Eh, u importanti ħafna li dan ir-rekord ta' eh, forecasting ikun hemm eh, audit tiegħu jiġu verifikati hemm ħafna emendi li jitolbu għal uh, entità indipendenti li kollha ir-rwol kemm fil-forecasting kif ukoll fir-regoli fiskali. U interessanti li l-lingwi dwar uh, Kunsill eh, Fiskali Indipendenti issa intesa' Uh, fit-test tal-Kunsill dan kien imsemmi maqat tal-kollegi tiegħi talbu li dan ikun mandatorju, obbligatorju fil-żona tal-euro. U naħseb illi se jirnexxinna insibu kompromess fuq dan imma irridu niddiskutuh mbagħad konsensus dwar ir-regoli nazzjonali fiskali u numeriċi li jkunu konsistenti mal-pat tal-istabilità u tkabbir. Mod mod ġenerali jidher li hemm konsensus biex aħna jkollna direttiva qawwija li tkun tista' tintuża li tappoġġa l-patt ta' stabilità u tkabbir li tiżgura li l-informazzjoni li tingħata fil-forecast eh, tkun informazzjoni affidabbli. u eh, bammont ta' kontroll minn entità entita indipendenti. Jekk aħna ikonna iktar prevenzjoni nittamaw illi ma jkonniex għat nerġaw nużaw il-driħ il, il jikorreġi l-izballi li jkunu saru. Hemm ħafna emendi li qed jippruvaw jidduplikaw id-dibattiti li aħna se jkollna fuq id-dokument ta' Korin, imma emendi li jridu jindirizzaw il-kwalità tal-nefqa pubblika, jew l-istati membri li kollom li kunu ġew multati mhumiex mhux postom hawnhekk imma f'parti oħra ta' dan l-hekk imsejjaħ six pack naħseb illi dan il-punt il għanna nżommuħ propju speċifiku li kopri dak li kien maħsub li kopri u uh, ma, ma ninkludux elementi illi jinsa għandhom uh, sibu postom f'partijiet oħrajn ta' dan il-pakket għandi mistoqsija oħra l-kollega tija Jungeriza, imma mux edawnek, dan kienet dan kien mistoqsija fuq l-emenda 135. Tajjeb, wis għandi lista twila ta' kellima, imma nafi li sinjura Hubner trid titlaq u hija waħda mill-Shadow Rapporters għalhekk nitlob il-danuta titkellem l-ewwel u mbagħad ngħaddu għall-lista. Grazzi, Sinjura President, malaj malaj żewġ punti, waħda marbuta mal-iskobod u l-oħra ma' sanzjonijiet. Jina nifhem illi hemm żewġ emendi li nistgħu nażdu fuq l iskobok jew li konna lista ta' indikaturi li hija pjuttost twila jew inkella nħallu l-indikaturi tal-proposta tal-Kummissjoni li għaddu permezz tal-atti delegati u jekk aħna nażlu l-atti delegati mela l-indikaturi għandhom jitħallew għal din il-proċedura ta' atti delegati u ma naħsibx li jkonna tnejn lati delegati kif ukoll lista twila fir-regolament innifsu. Din il-lista twila ta' indikaturi illi ġiet ippreżentata permezz ta' emendi hija xi ħaġa li li tħassibni għaliex dak li qed jiġi propost eh, għandhom uh, postom bandoħra l-indirizzati fis sorveljanza ta' trattat skont l-artiklu 121. Dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk għandu jkun rilevanti b'mod dirett għall-identifikazzjoni monitoraġġ bikri ta' zbilanċi interni u esterni u ta' telf fil-kompetittività li jaqgħu fl-ambitu ta' eh, proċeduri ta' zbilanċ eċċessiv. Għalhekk jiena naħseb illi Eh, għanna naddottaw għat delegat u mux eh, lista fil-regolament. Issa dwar miżuri biex nikkorreġu zbilanċi eh, makroekonomiċi dawn jitħlu fis-seħ wara l-istat membri kun tilef ma rispettax zewt skadenzi waħda wara l-oħra u memm ebda strument għal dawk il-pajjiżi illi jitil jaqbżu l-ewwel skadenza ma jirrispettawiex u għalhekk naħseb illi l-infurzar tal-ewwel skadenza issir diffiċli ħafna għalfejn għandna ikonna l-ewwel skadenza jekk wieħed ikollu it-tieni ċans għal daqstant naħseb illi għandu jkun hemm xi ħlas ta' interessi impost fuq stati membri illi ma jirrispettawx l-ewwel skadenza. Mbagħad issir di multa jekk il-dawn ma jirrispettawx it-tieni skadenza ukoll u naħseb illi bekk il-proċess ta' infurzar isir iktar effiċjenti, iktar fattibli u l-ewwel skadenza uh, tkun tista taqdir r-wol disciplinarju tagħha għaliex ċerti stati membri għandhom nejn jiddeċiedu li wara l-ewwel skadenza um, li ma jirrispettawx it-tieni waħda laqqas. Imma jekk naddu għat-tieni skadenza naħseb li jkun iktar faċli illi aħna uh, nikkonvertu dawn l-interessi li nkunu ġbarna u bekk il-sistema tkun iktar effettiva. Grazzi, Signora President. Il-President, grazzi ħafna qabel ma naddu għal lista tal-kelli ma nishtiq najt lil Eh, membri illi AFCO adotta b'unanimità testa kompromess wara negozjati mal-Kunsill u il-President tal-Kunsill Ewropew fuq il-bidla fit-trattat u li il-vot se jsir għada fit-tlieta ta' war nofsinhar, jiġifieri għada l-erba. Jiġifieri eh, dan huwa vot eccezzjonali tridu sibu ruħkom fil-awla biex tivvotaw mhux se nidħol fil-kontenut ta' dan it-test illi qablu fuqu u memm mebda tibdil fil-plenarja għaliex l-iskadenza kienet il-bieraħ. Lura għall-lista tal-kellima għaw ħafna nies illi jixtiequ jitkellmu għallek jina samt dawn il-kellima il, il, il, b'dan il-mod, il-shadow rapporteurs illi bħal pervanx u gune għalu illi irridu jitkelmu. Issa għandi u Bowman, Philip Lambert, Karens, Van Gogh, Edward Cicluna, Sir Dorfman, Gunnar Pervanche u Olla Ludvigsen. U uh, minn iktar jishtiq jitkellem jista' li l-attenzjoni Astrid. Iva, jiena għandi appuntament fis sitta imma nista nati l-informazzjoni lil Viki Fodu dan natiwla nati għadi l-informazzjoni bil-miktub. Grazzi ħafna tajt il-President. Nibdew Budo. Grazzi qabel, grazzi ħafna qabel ma il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Sur Trisha nitkellem fuq ir-riżultati jiena fil-fatt kont naħseb illi kien tajjeb ħafna anka fil-kapaċità tiegħu minħabba kapaċitajiet li wera matul il-kriżi Ekonomika, zaf dak li għandu xaqsam politika miftuħa ta' suq jiena rrid naħseb najt unwissi illi aħna irridu nqodu attenti minħabba dinja responsabilità tiegħu anke f'dak li għandu x'jaqsam dan il-proċess u naraw kif xajkun r-riżultati u anka fil-elezzjoni Ewropea li jmiss u naraw aħna maħniex eh, naraw r-riżultati ta' dawn il-pakketti mill-ewwel. Kollegi gulaw u koll kulħadd irid jispjega lill-ċittadini x'qed nagħmlu aħna eżattament, maħabba mhux ħajkun ċara l kulħadd. Mela, Issa jekk aħna naħseb illi f'dak li għandu xaqsam regolamentazzjoni aħna ma rridux aħna fil-fatt naraw ir-responsabilta biss ta' dawn id-dejn u minn kien il-kawża sa dak li għandu xi qasam is-swieq finanzjarji u l- il fat li aħna kannu nsalvaw ħafna banek dan fil-fatt ħareġ dan kollu mill-permanenza ekonomika, mis-sistema ekonomika u importanti ħafna li nimodernizzaw aħna s-sistema ekonomika li għanna għal din raġuni rridu nsibu tweġibiet intelligenti u mux nispiċċaw pakket stupidu biex nejdu għakista pakket intelligenti bidejat intelligenti. Jina naħseb li għanna fil-fat aħna jkonna eh, politika koordinata u konsolidata, pero għaparti minnek aħna rridu nqisu kol dak li aħna nsejħulhom inċentivi, rridu nagħtu l-istati membri biżjed inċentivi ħalli huma jagħmlu investiment biżejjed ħalli bekk aħna nimmodernizzaw is-sistema kif uh, inwa meħtieġ u mixtieq u apparti l-investiment fl-edukazzjoni ikun hemm investimenti ta' tip ieħor wara din il-kwistjoni tal-Ġappun zgur li ħajkonna l-istess diskussjonijiet bħal ma kien ikonna qabel ma ġara dan l-avveniment waħna ma nistawx nippretendu li din il-ħaġa laqas biss teżisti u ninjorawha, aħna rridu naraw li jkun hemm evalwazzjoni tajba ħafna tal-investimenti fil-kuntest tal-istrateġija tal-Ewropa 2020. Aħna nistgħux nkunu stupidi daqshekk li ma narfux dan il-punt daqs kemm huwa importanti u relevanti għal dan il-kuntest u laqas ma nistgħu naraw illi dan kien importanti ħafna anka għal ġejjini u naraw li aħna nixtiequ ikonna impatt tal-ġejjini permezz ta' dawn il-punti. Il-politika stupida ma nistawx nippermettu għalli l-raġuni aħna rridu naraw li jkollna ċiklu tajjeb u jekk aħna xinna nil dan kollu permezz tal-emendi tagħna li huma eh, eh, formulati b'mod preċajiz ħafna, aħna nkunu nistgħu naslu għal kompromess tajjeb. Aħna ma nistgħux nikkonkludu fuq eh, eh, kompromess ħażin għad raġuni aħna nixtiequ li naħdmu mal-kollegi sabiex naslu għal kompromess tajjeb u li kun ta' benefiċċju għal kulħadd sistema Grazzi. Grazzi Filip, grazzi Signora President. Serġ kommenti fil-qosor. Silvi jiena konsapevoli ħafna illi aħna hawnhekk qegħdin irrappreżentaw iċ-ċittadini kollha Ewropej mhux dawk tal-pajjiżi tagħna u għalhekk jiena miftuħ eh, biex jinteressani il-fema tal min ħallas il-taxxi fil-Ġermanja u anke il żażuħ li huwa eh, bla xogħol fi Spanja. It-tieni net bħala Federalist Ewropew irrid nirrepeti il-fatt illi anki jekk aħna nixtiequ li natu iktar setat lil kummissjoni bħala entità neutrali li għandu jkonna fiduċa fija l-mod kif iġipruħa l-Kommissjoni meta wieħed jara l-istħarriċ ta' tkabbir annwali qed jagħmel ħsara u jimmina l-fiduċa li aħna nistgħu jkollna fija għaliex ħarġu eh, b'rapport li huwa bbażat fuq l-ideoloġija biss li jgħid illi l-ikbar pis tal l-ikbar parti tal-pis tal-adattament għandu jaqa fuq iċ-ċittadini u l-ħaddiema. Aħna nilqaw ix-xogħol tas sitt rapporters u anki l-ewwel sforzi biex jintlaħqu eh, emendi ta' kompromess jiena mhux se noqgħod ninnegozja hawnhekk f'din il-laqarrit nisħaq fuq dawk il-punti li għalina huma l iktar importanti L-ewwel f'dak li għandu x'jaqsam il-patta stabilità u tkabbir irridu morru lura għal disciplina ta' bilanċ tal-budgets u mux ta' nfiq ġifri kull darba li kunem hemm eh, enfasi fuq l-infiq dan irid ikun kompensat bil, eh, insemmu it-tħul. Jekk ma rridux insemmu tħul ma nsemmux l-infiq u nitkellmu dwar bilanċ u bilanċ biss xejn iktar. It-tieni net hemm bżonn li l-Kummissjoni tagħmel analiżi għalix ma tantx għanna alternativi ta' eh, fatturi illi jistaw eh, bximot eh, pattu biex namlu dan il-patt iktar automatiku rridu nqisu il-ċiklu tan negozju sħiħ U tini net iridu nqisu ukoll ovvjament ir-riformi naf li ħafna minn komandom għal-album il-riforma tal-pensjonijiet u jisemmu ta' spiss anki fir-rapporti imma anki investimenti illi huma tassew qegħdin innaqsu il-pis fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni dwar il-patta stabilità u tkabbir niġbdu l-attenzjoni li regola ta' parti minn kull 20 ta' tnaqis ta' d-dejn u għandhom nejn ikun il-fattur illi jisħaq u jfarrak l-oħrajn kollha jekk wieħed jara ċerti stati membri tista' tinsa ir-regoli l-oħra kollha. Din hija ir-regola li se tfarrak il-pajjiżi, tfarrak il-politiki u ma tippermettinix noħorġu mill-kriżi. Ġifieri jekk ma nkunux realisti u ma norbtux ir-realizmu ma din ir-regola se jkun diffiċli ħafna li neapprovaw dan il pakket l-sbilanċi makroekonomiċi ħarsu lejn is-sitwazzjoni li qegħdin li hemm f'ċerti pajjiżi Ewropej, għarraw is-sitwazzjoni li hemm issa fil-Ġappun ukoll. Ejjew nkunu realistiċi, kulħadd isu irrit jgħid illi jissu juża l-Greċja bħala l-eżempju ġestjoni ħażina tal-finanzi pubbliċi u wara fejn wasal dal-pajjiż. Imma le mhux minnu dan is-sitwazzjoni tal-Irlanda u ta' Spanja u huwa eżempju ċar ta' mġiba ħażina mis-settur privat u mhux biss dawk il-pajjiżi imma anke fil-Ġermanja u fil-Belġju il-banek ġabu ruħob mod irresponsabbli u irridu iħallsu għal dan. Dan mhumiex eżempji perfetti tal-aqwa ġestjoni. Issa, jekk aħna ma, ma nimponux eh, kriterji bħal inugwaljanzi fil-tħul bħal produttività fil-rizorsi u fil-enerġija edin nitqubija infusna. Jekk intom tħobbu l kompetitività ejjew najdu tiddu titkellmu fuq il-kompetittività, tajjeb wisq. Imma x'jagħmel l-ekonomija kompetittiva illi aħna eh, eh, namlu l-aqwa użu tal tal-forza tal-ħaddima dal laqas bis 20% tal total mu, jekk aħna nħarsu lejn produttività fil-qasam tal-enerġija u r-riżors qegħdin nitqubija infusna u ħanajdilkom ukoll araw kemm kienet kemm saret vulnerabbli l-ekonomija tal-Ġappun. Ejjew ngħidu n-nukleari li kienet is-soluzzjoni għal kollox ara issa x'ġara huma waħda mis-soċjetajiet l-iktar vulnerabbli li hemm id-dinja. Xejn ma tqal fuq il- dejn privat u dan ukoll wassal għal zbilanċi qawwijin. L-effetti ta' spillover wieħed eh, jeżamina l-izbilanċi b'mod sistemiku huwa essenzjali. Il-żejjed li hemm f'ċerti bnadi huma ovvjament id-deficits f'nadi oħrajn. Jekk wieħed iħares id-deficit irid jara xemm żejjed band oħra għaliex mawx jekk hemm kullimkien surplus, me se nagħmlu bih e, e, e, l-abitanti li hemm fuq il-pjaneta Mars, xi għalieni li jistgħu jiġu jassorbuħ dan? Le. Sanzjonijiet, issemmu lix sanzjonijiet, jekk mentom se semmu li inċentivi dan il-mod ġermanista li wieħed jara s-sanzjonijiet bħala inċentiv. Jena jiena dana ma tantx nifmu, ma tantx nara realistiku u nalaq b'dan issa. Din hija parti essenzjali, anzi biċċa leġizlazzjoni essenzjali sabiex niżguraw li l-Ewropa jkollha stabilità ekonomika, imma din tintrabat ma' żewġ elementi essenzjali oħra x'inhuma dan ma semmewx hawnhekk imma smajtuni semmihom qabel l-ewwel huma eh, politika fiskali komprehensiva għaw min jgħid qed inħallsu wisq taxxa ma naħseb illi hemm xuħut minn dawk involuti minn partijiet involuti mhux qed iħallsu jew mhux qed iħallsu u uridu naraw illi iħallsu semhom. Dan mhux parti minn dan il-pakkett imma ċittadini irridu jarawna namlu progress fuq dak l-aspet kif edin namlu progress fuq dan. Umbat dwar l-industrija finanzjarja dan il-komitat ħareċ u għamel ħafna xogħol fuq eh, dan l-aspett imma naraw illi fuq il-biċċa l-kbira tal-liġijiet dak li ma tassew kolanti ek wieħed jaħseb dwar il-pakket ta' supervizjoni. Iddeċidejna illi ikonna Polizija eh, eh, pulizija Ewropej imma regoli ma nbidlux u dawn ir-regoli irridu jinbidlu u wara kemmaw rezistenza dawn il-banek illi ġabu ruħom b'mod irresponsabbli b'xi mod jew ieħor igridu ibatu l-ispejjeż issa tal-irresponsabilità tagħhom għaliex jekk iċ-ċittadini ma jarawniex nafsu fuq dan l-aspett mela huma se jħossuhom eh, illi eh, imqarqa li tħaqna bihom. Aħna għadna kif bdejna u korin eh, bdiet id-diskussjoni għax kellna laqa bilaterali fuq dan jiena hekk inħobb naħdem u issa nistenna bil-ħerqa illi ikonna ġemat ta' negozjati intensivi. Jiena tajt il-Filip iktar ħin għaliex huwa shadow fuq kollox huwa il-kellim għal grupp tal-ħodor uh, fuq il-lista, jiġifieri teħdux idea illi kolla tista' titkellmu fit-tul kemm tridu. Uh, Skużawna koll li issa n inniżlu il-blinds imma naħseb li huwa abbuża mill-fatt ukoll li ma tantx tajt narah. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena inni fil-politika għal numru ta' snin u nara differenza fl-istati membri bejn il-pozizjoni u l-oppozizjoni min jara il-gvern pala parti mis-soluzzjoni u l-oppozizjoni tara il-gvern pala parti mill-problema. Aħna meta wieħed jitkellem u jisma l-kommenti ta' Sur Bullman u anke fil-proposti fuq il-pat eh, stupidu jew pat mhux tant intelligenti imma id-diffikultà huja il-marġni tal-manuvra fil-governanza Anki fil-pajizi eh, kont parti mill-gvern u nistanajt illi fil-fema tijaj il-gvernijiet ħafna drabi jipruvaw jihdu dak li jistaw. Ebda gvern mux se se jitħol għall-elezzjoni irrit jagħmel jew jieħu deċiżjonijiet illi l-biċċa kbira tal-elettorat mhux se jaqblu magħhom. Qabel l-elezzjonijiet il-gvernijiet kollha kemm dawk l-min tax-xelluk jew tan-nofs joqogħdu attenti ħafna, kollha jħobbu jonfqu, imma iċ-ċiklu tal-elezzjoni sfortunatament ma tantx jaqbel mar-realtà ekonomika. Ħafna drabi din tista' tkun idea tajba imma drabi oħra hija idea mhux daqstant tajba anki dawk il-proposti li huma jew l-emendi preżentati anki fuq dawn ir rapporti naħseb illi rridu nasbu ftit dwar jekk il-klim bħala pat li huwa inflessibli u wiex taqsek xira bħala aħna rridu naħsbu bħala politiċi Ewropej. Imma jekk ma jkunx hemm pressjoni minn barra biex il-gvernijiet li għandhom il-ħtieġa politika jew il-pressjoni politika li jżidu l-ispejjeż tagħhom, li umbat eh, dan l-infiq jeddet is-sitwazzjoni f'dak l-istat membru u umbat fl-istati membru l-oħrajn, naħseb illi għanna xaqilbu iktar lejn iktar sanzjonijiet stretti bħala odda ta' disciplina. Jina marriċ naplika il sanzjonijiet imma naf illi bħala gvern jekk ma jkun hemm ħadd illi jgħat attent x'inti tagħmel eh, hemm bżonn aħna noqogħdu nonfqu, nonfqu, nonfqu bla razan. allora hemm bżonn illi xi ħadd ikun qiegħed satana u jgħidilna daqshekk issa. Thank you. Uh, next it's Liam. Oui, Madame la Présidente. Grazie, Signora Presidente, esis kollegi. Il-rapport fu, ehm, il-sorveljanza budgetarja fl-istati membri hija probabilment il-parti l-iktar sensittiva ta' dan il-pakket is-Sinjura Ford għamlet biċċa xogħol eccellenti biex tara il-konverġenzi, il-punti li fuqhom jaqblu gruppi kollha u jiena għal dan ir-ringrazzja. Serħit li rasi fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni, fuq l-użu ta' definizzjoni ta' odot ta' tbassir jew fuq costing Issa, madana kollu għatem opinjonijiet illi diffiċli wieħed jista jisib kompromess fuqhom għalla fuq minn kejja rida tajba l-ewwel net aħna qed nipproponu illi niżolaw l-investimenti pubbliċi fil- eh, fl-accounts nazzjonali nara illi hemm ċerti membri tal-PPE fostom sur Garcia Gajo jaqbel ma dan imma naħseb illi xuħut mill-kollegi tiegħu ma jaħsbu biex bħalu. Umbat il-sanzjonijiet iktar stretti eh, jina ma staġibċ għannu eh, l-grupp tal-liberali u demokratiċi imma l-emenda 100 84 eh, sur Lambert kien jimxiftin id-direzzjoni imma xorta waħda staġibt meta rajtu eh, jiena niftakar illi l-prinċipju tal-automatiċità ta' sanzjonijiet jikkomprometti il-possibilità ta' politika kontroċiklika li hija l-istess politika illi ħarġet lill europa mill-kriżi u illi salvat id-dinja minn katastrofi jiena naħseb illi dan huwa element essenzjali fejn ħafna pajjiżi diġà dom jiżaw in-nukleari ma nafx kif se joħorġu mill-użu tal-enerġija eh, nukleari. Infakrek illi settur privatu kol qed jinvesti Mbagħad ħafna kollegi għamlu resqu emendi biex jajdu illi umma ma jridux illi l-istati membri jabbużaw mill possibilità ta' deroga jina għawnek naqbel ma' Filip biex nfakkar illi il-su falla, s-swiq fallew u minard mizuri ta' dan it-tip eh, kieku għat ta' banek laqas kieku għadhom jeżistu u kieku l-ekonomija Ewropea u koll tkun kompromessa iktar mill-li Għawnek nistan kritika u koll għatta emendi li res u ċerti kollegi sadwar l-evalwazzjoni ex post li semmit Viki, evalwazzjoni ex post tal regoli li flimkien ma' indikaturi kwantitattivi hemm bżonn li jkun hemm ukoll evalwazzjoni tal-kwalità illum għaddej dibattitu fuq indikaturi tal-rikkezza eh, tal-prosperità imma xfija jekk aħna nitolbu l-evalwazzjoni tal-politiċi li aħna eh, nimplementaw b'mod partikolari meta naraw li għannom tal- eh, kabbir fiskali aħna mbagħad innaqsu forsi l-impjegi u it-kabbir. Jiena għadni għad dispozizjoni tas-Sinjura Ford u tal-Shadow Rapporteurs imma jiena jkolli najt li minn dak li smajt sissa jiena għadni xettiku ħafna dwar uh, dan il-pakket ta' governanza. Thank you very much. Uh, Jürgen. <clears throat> ja, danke schön. Grazie ħafna. Iva, jina u kon nishtiq nitkellem fuq dak li għalet Silvi Kula fil-fat, ġviri li aħna rridu nieħdu l-perspettiva illi fil-fatt tieħu konsiderazzjoni l-pajjiżi kollha u dak li intqal fil-grupp tiegħi nista' ngħid li kien hemm ħafna membri fil-grupp tiegħi illi jaraw din il-kwistjoni minn perspettiva tar-Renju Unit għal din ir-raġuni jixtiequ li jikkritikawha bosta drabi u qalu illi huma il-banek fil-fatt illi waslu għal sitwazzjoni li qegħdin fiha ir-responsabilità ta' dan id-dejn huwa tal-banek stess u aħna rajnija kemm il-darba li aħna irridu jkollna pakkett li għandu lan li fil-fatt inneħi ir-responsabilità minn idejn l-istati minħabba mhumiex l-istati li huma responsabbli għal din il-kriżi. Aħna ressaqna numru ta' emendi apparti mill-emendi lingwistiċi aħna ressaqna bosta emendi li permezz tagħhom provajna aħna minflok il-kelma sorveljanza, kontroll, aħna ikonna iktar koordinament minflok u għal din raġuni aħna qegħdin nippruvaw nipproponu tip ta' politika li mhijiex biss politika ta' kontroll, jiena naħseb li fuq il-livell Ewropew din hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw aħna nġridu li jkollna koordinazzjoni tajba fuq il-livell Ewropew, kulħadd ikun fuq l-istess livell, koordinazzjoni tal-Parlament parlament Ewropew, mbagħad il-Parlamenti Nazzjonali jridu jkunu naturalment involuti u jipparteċipaw f'din is-sistema u rridu naraw li dan ikun dritt prinċipali tal- parlamenti nazzjonali minħabba li dan imbagħad jaffettwa b'mod dirett il-budgets nazzjonali u jiena naħseb illi kulħadd irid ikun fuq l-istess livell għal din raġuni dan ifisser ukoll illi aħna minnaħa tagħna ma tantx kien hemm approvazzjoni għal suġġerimenti u għal proposti ta' qabel u jekk aħna ħan nibbażaw rwiħna fuq dawn is-sanzjonijiet, aħna irridu jkollna sanzjonijiet li jkunu trasparenti u il jgħinuna sabiex aħna nistabilixxu l-prinċipju li nħadnu. Aħna irridu naraw li dawn is-sanzjonijiet kifett jkunu trasparenti jkunu qegħdin ħadnu prinċipji legali importanti. L-parti minn hekk aħna nixtiequ ukoll inneħu ċertu affarijiet minħabba li aħna ma naħsbux illi hemm stati membri li jkunu stati membri biss li jkunu involuti fil proċess ta' dejn. Iżda aħna għandna suq waħdin, għandna suq komuni, għal din raġuni suq komuni dejjem irid ikun fil-qalba ta' kollox żam dejjem qudiem għajnejna. U naħseb li dan irid ikun evalwat u maħdum ħafna ħjar f'dan il-pakkett. Apparti minn hekk aħna naħsbu li fuq eh, l-scoreboard ma nistax naqbel ma dak li ntqal kollega Sinjura Harbner, jiena naħseb li fil-fatt hemm ukoll diġà stqarrija dwar dan fil-pakket u li diġà hemm din id-distinzjoni li kienet ċara din raġuni jiena naħseb illi kif sar ukoll fil kastal tal-Greċja dan jista' jintuża sabiex aħna noqogħdu nippuntaw u nħamru ċertu stati membri. Daw il-kampanji iżda ma tantx ikunu ta' benefiċċju f'dawn il-kontesti għal din raġuni jiena rajtu kol ġara fil-każ tal-Ġermanja vizavi il-Greċja pereżempju. U aħna nafu illi kien diffiċli ħafna illi n-waqfu aħna l nies milli jirraġinaw b'tali mod li jgħidu aħna għalfejn għan noqogħdu nħallsu għal dawk l-azzenin Griegi. No aħna naħdmu tant. U għandin raġuni rridu noqogħdu attenti li ma jkunx hemm dawn l-insensittivitajiet u għandin raġuni dan kollu irrid ikun ikkontrollat. L-aħħar punt li nixtaqt ngħaddi huwa punt dwar il-Kommissjoni fil-fatt aħna ma nixtieqx ngħidu li l-Kummissjoni da tagħmel ix-xogħol ħażin iżda fil-pakkett leġislattiv aħna għandna bosta affarijiet li huma proposti minnaħat tal-Kummissjoni li ma tantx huma ġusti f'dan il-kontest u għal din raġuni jiena naħseb illi kien hemm bosta proposti wkoll għal miżuri għal din raġuni kien hemm bosta wkoll proposti illi forsi mhumiex daqshekk realistiċi iżda aħna rridu fil-fatt nuru illi il-Kummissjoni għandha wkoll eh, tieħu responsabilità fejn eh, għandha responsabilità u tiġġustifika wkoll il-proposti illi hija tressaq. Nittama li żven aħna nistgħu naqblu fuq dan meta naslu għad-diskussjonijiet, naħseb illi jiena issa mort li mill-ħin li kelli allokat sabiex nitkellem u niqafaw s-Sedward Kirchberg. Um, <clears throat> I, I will speak on um, more on the fail civic good Għanitkellem iktar fuq dan il-rapport minħabba illi jena naqbel ma ħafna minn dawn l-emendi għaw ekspiċement meta naslu diskussjoni tal-Eurobonds nasab li nistaw naqblu dwar dan. Issa jekk jiena jkolli niġbor suġġerimenti u l-idem u l-emendi fuq il-rapport ferri, jiena nitpoġġijom taħt il-titlu illi memx għalfejn aħna noqogħdu dejjem mm, najdu fuq l-istess ħaġa, jekk fil-fatt naslu sanzjonijiet u sanzjonijiet rridu jkunu imposti, il-riżultat tagħha għandu jkun li l pajjiż jerġa' jqum fuq saqgħa u il-pajis ikompli jizviluppa joħloq iktar xogħlijiet għal din ir-raġuni, aħna rridu nkunu kemm jista' jkun moderati, aħjar ikollna sanzjonijiet modesti u illi kollhom l-effetti li aħna nixtiequ li jkollhom milli nkunu eżaġerati. U għadin raġuni naħseb li hemm bżonn li aħna nintroduċu xi tip ta' limitazzjonijiet illi naturalment ħajdependu ħafna fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż meta sanzjoni tkun imposti jista' jkun li jkun hemm ċertu pajjiżi li jkunu f'pożizzjoni li jħallsu dawn is-sanzjonijiet iżda jista' jkun hemm ċertu pajjiżi li tant jinsabu f'sitwazzjoni disprata ma jkunux jistgħu jħallsu dawn il-multi. Aħna għandna bżonn ta' iktar miżuri sabiex nikkalkulaw il-mod ta' kif il gtp jaħdem. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam mis-suġġett sensittiv ħafna ta' contingency liabilities, naħseb li f'dan il-każ aħna nistgħu naqblu ma dan il-punt jekk dan ikun armonizzat fil-verità u li dan ikun ċar u trasparenti u li dan ikun miftijem minn kulħadd u mingħajr ma noqgħod nipponta swaba lejn ħadd jew lejn tip ta' spejjeż pubbliku jew kella tip ieħor, naħseb illi nistgħu ngħidu li kull tip ta' spejjeż uh, fiq pubbliku, inkluż id-dejn pubbliku, huwa peace meta aħna nqisu il-terminu miftuħ ta' contingency liabilities u jiena naħseb illi fil-fatt għandi nanalizza il-kompromess hawnhekk u jista' jkun illi naslu għal jekk aħna nkunu nistgħu nirrispettaw dan il-kriterji. Issa parti minn hekk naħsbu li għandu jkun hemm rabta mal-qasam tax-xogħol u ma tkabbir sostenibbli fir-realtà. Ġifieri ir-riżultati ħarin meta aħna nħarsu lejn dawn il-proposti aħna rridu ngħidu lil nfusna dan ħajwassal fil-fatt għal iktar xogħol meta naslu speċjalment għal rikupru tal-kriżi għallu l-kupru mill-krizi f'dak li xieqsam il-ġizlazzjoni tagħna. Issa dwar sorveljanza u kontroll naħsbu li aħna rridu nkunu ikonna metodi ta' sorveljanza kemm jista' jkun trasparenzi u meta l-istati membri rridu jagħtu rendu kont l-parlament aħna naħsbu li għadna nistednuhom illi semmaw leħenom u anke jekk ma jridu jsemmu leħenom mingħajr ma aħna nitalbuhom sabiex jagħmlu dan xort waħda għandhom ikollhom id-dritt sabiex isemmaw leħenhom hawnhekk fil-Parlament qudiemna. Jiena naħseb ukoll li l-ewwel aħna konna kważi kontra illi fil-fatt nippreċisaw xi indikatur partikolari fuq l-scoreboard minħabba li aħna għedna li għandna nkunu kemm jista' jkun flessibbli u mbagħad f'daq waħda għeddin f'sitwazzjoni fejn aħna rċivejna jew il-patt tal-Europact jew nkella il-ftejjem ieħor illi fih nistgħu naraw li l-indikaturi huma msemmija huma inklużi hawnhekk u ma nistax nifhem għalfejn fil-fatt jistgħu nagħmlu eċċezzjoni fuq hekk. Aħna għandna ninkluduhom dawn u nistgħu ngħidu illi hemm forsi xi punti oħrajn li nistgħu niddiskutu meta jkun hemm indikaturi kruċjali ma naħsibx illi għandna jkun hemm raġuni għalfejn aħna fil-fatt ma ninkludwhomx. Grazzi ħafna Sassur Dorfman. Grazzi ħafna, Signor President, jina fil-fat ċedu rapporter fi sam il-partit tijaj, għal-rapport Ferrera din raġuni jina u koll nishtiq inni nitkellem dwar dan. Jina naħseb li f'dak l-għandu xaqsam bilanċ makroekonomiku għahna edin implementaw sistema li sissa ma konix edin naħdu bija. U għaparti minnek naħseb li importanti ħafna illi aħna nimxu u nibdew bil-pass tajjeb. Jina naħseb u koll li huwa importanti ħafna li aħna nimplementaw illi dan l-sbilanċi makroekonomiċi jkunu skoperti, jkunu identifikati, mhux iktar minn hekk u inqas minn hekk. U ma nasibx illi aħna irridu nidentifikaw l-istati membri il-kattivi biex ngħidu hekk jew l-istati membri il tajbin jew li noqogħdu natu daqqa fuq id-dejn dawk illi kienu bsata, jiena naħseb illi għanna noqodu attenti ħalli naraw illi aħna mux niproteġu biss l-istati membri l-oħrajn, iżda naħseb illi dak li għandu xaqsam il-Greċja, dak li għatiġi fil-Greċja u fil-pajis l-oħrajn, naħseb illi jekk aħna naraw dan il-każ aħna ma narawx illi dan kien responsabilta ta' ċertu Grigi, per eżempju, illi verament kienu fadlu ħafna flus u issa din ħazzu l-ikbar prezz, l-iktar. Natibatu eh, l-iktar jina naħseb ukoll li f'dak li għandu xaqsam l-scoreboard, naturalment din għandha eh, tkun sistema importanti ħafna illi kif għedin jiprevetu l-Kommissjoni aħna rridu namlu distinzjoni ta' dak illi jiġi wara anka f'dak li għandu x'jaqsam il-pjanijiet ta' tisħiħ wara xi tip ta' problema jew kriżi, jiena naħseb li dan għandu jkun ibbażat fuq l-istrateġija tal- l-Europa 2020 u naħseb illi apparti minn hekk dan għandu jsir fid-dawl tal-istrateġija 2020. Inkella din l-istrateġija tibqa' eh, blajb ta' sens, iżda jina naħseb li dak li għandu xaqsam l-scoreboard aħna rridu naraw li konna referenza l sbilanċ makroekonomika iżda fl-istessin aħna għanna jkonna model illi fih nuru prinċipji tal-istrateġija tas-sena 2000 Ewropa 2020 jina nixtieq ngħid ukoll li aħna niddiskutu dan b'mod kostruttiv. Ħafna qegħdin nippruvaw naraw x'irwol għandu l-Parlament u qegħdin nippruvaw naraw fil-fatt hemm min jgħid anzi li l-Parlament m'għandu l-ebda rwol f'dan kollu iżda jiena naħseb illi il-Parlament Ewropew għandu responsabilità politika tiegħu f'dan kollu. U x'ir rwol għandha l-Kummissjoni? Jiena naħseb illi l-Kummissjoni għandha kollha rwol b'saħħtu ħafna. Naħseb il-Kommissjoni għandha jkollha rwol ta' tmexxija f'dan il-mekkaniżmu u fil-partit tiegħi fil-fatt kien hemm numru ta' proposti li jitkellmu fuq il-maġġoranza f'dawn il-kontesti kif fondet intlaħ il-maġġoranza u naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-punt li semma Sur Lamberts bħal uh, li għandhom xaqsmu mal-kontroll, jiena naħseb li huwa importanti illi l-scoreboard ikun kemm jista' jkun simmetriku. Nafu illi hemm deficit li jista' jkun partikolarment sbilaġġat issa jekk ngħidu aħna illi pereżempju ejja naraw x'qed jagħmlu ċertu stati membri u nqogħdu per eżempju jekk l-Irlanda illi għandha fċertu problemi ekonomiċi u nkella Spanja li għandhom bosta inċentivi l bosta inċentivi għall-investiment u mbagħad ngħidu lil kumpanija partikolari inti għandek responsabilta u koll, inti mort Spanja u investit dak il-pajis, jena naħseb li din tkun problematika ħafna sabiex niġustifikaw, aħna rridu naraw fil-fat kif għanda tinqasam din ir-responsabilità. Nirringrazzjakom. Much uh, now we can. Grazzi sew. Issa ngħaddu għall li Hogmer. Inti kont l-ewwel wieħed illi għamilt is-sinjal. U għalhekk il-kellima ta' wara jekk inkun għaddem wasal xija perverx beres. Ser niprofa indum sa' kemm inti mintixaw. Grazzi tassew. Issa interessanti li nisma' din id-diskussjoni għaliex ta' min jgħid li ħafna affarijiet fuq ħafna affarijiet hemm pożizzjonijiet komuni iżda min naħa l-oħra aħna nħossu illi aħna tlifna dan is-sens ta' urġenza sa' ċertu punt, u għalek nisabu għonek u għet nidiskutu dawn il-kustjonijiet. Għalix, millux ħafna meta bosta stati membri kienu qed jiffaċċaw kriżi kbira li kienet qed tgħidha l-istabilità tagħhom imma anke l-istabilità komuni tagħna. Meta niddiskutu l-infiq jina nemmen illi aħna irdu niftakru illi ma jistax ikun hemm tkabbir u impjiegi jekk aħna ikonna deficits kbar. Għaliex hemmhekk ninqabdu u hemmhekk nittilfu t tkabbir u l-impjiegi. Issa meta niddiskutu kif nistgħu nirkupraw jekk aħna naħsbu li nistgħu nirkupraw permezz tal-infiq u li nippermettu d-deficits wara illi diġà għandna xofa mela allura ma tallimniex dak illi suppost tallimna. Meta niddiskutu dak li rridu nagħmlu fil-ġejjeni naraw li xi ħaġa diffiċli ndaħlu kollox, li ninvolvu kollox għaliex huwa diffiċli illi ikonna monitoraġġ tal-proċessi kollha li għaddejjem bħalissa u diffiċli nifukaw fuq xi ħaġa. Qegħdin naraw din ix-xejra fejn qed nitkellmu kif nistgħu niżguraw li jkollna l-aħjar linji ta' politika għal ġejjieni. Din hija xi ħaġa tassew diffiċli illi nagħtu tifsira natwa tifsira jisu qed infittxu xi ħaġa impossibbli. Irridu nevitaw li narġaw nirrepetu l-iżbalji li waslunna għal din il-krizi li nippermettu għal deficits kbar, għal piżijiet kbar ta' djun. Dawn huma l-affarijiet li rridu niżguraw dawn huma meħtieġa meta niddiskutu is-sanzjonijiet u kif nistgħu nfasslu s-sanzjonijiet għaliex is superviżjoni l-aktar mifruxa sorveljanza l-aktar mifruxa li jista' jkollna fil-politika ekonomika aktar ma dawn ser ikunu mifruxa aktar se tkun diffiċli nfasslu s-sanzjonijiet Għalix mbagħad ma nistgħux niddiskutu x'inhu tajjeb u xinu ħażin fil-politika ekonomika, rridu niddiskutu kif nistgħu infaslu din l-scoreboard. Fi spirtu da dan kollu. Għalli hekk aħna ser nestendu l-scoreboard u ser nagħmlu pata stabilita. Ser nġelu jagħmel supervizjoni tal-politika, ma allura ser narġgħu infallu. U għalhekk aktar ma nifukaw fuq ir-regoli illi huma importanti għas sostenibilità finanzjarja, il-piżijiet ta' djun, il-deficits. Aktar ikun faċli illi aħna nsegwu mal-anijiet fuq medda medja ta' żmien. U aktar ikun faċli li jkollna l-aħjar sanzjonijiet u niżguraw li l-kol nistgħu nsegwu ma' dan. Jekk nippruvaw niksbu ħafna, ser nitilfu. Jekk nifukaw, nistaw naraw illi aħna ser nġeddu l-patta stabilita b'tali mod illi nkunu nistaw nipermettu diskussjonijiet marbuta mal ġejjien u xinu l-aħjar għal ġejjien Irridu nizguraw l-istabilita dan għandu jkun l-ewel għantana u importanti li dawn id-dokumenti kolla jiffukaw fuq dan. Grazzi ta' sew pervanx. Grazzi, Signora President. Jina Irrid ngħid tliet tipi ta' affarijiet. L-ewwel illi iva il-Kunsill se jkonkludi f'Ġunju u minnissa sa dak iż-żmien se jkun hemm ħafna affarijiet illi eh, se jiġu diskussi bil-Kunsill fil-Eurogroup jkunu validati mbagħad mill-Kunsill Ewropew kif dak li għandu x'aqsam mad-dejn, il-livell ta' dejn, eh, kemm se jdu mid-dejn, u mbagħad Hemm dokumenti oħrajn ukoll fil-bidu ta' diskussjoni tagħna hawnhekk is-Sinjura Votman Cole kienet għaltinna illi għanna nibqaw biss nitkelmu fuq dawn is-sitt testijiet, imma dawn is-sitt testi qegħdin hawnhekk biex eh, niddevertu bihom. Ma le, għaliex dawn huma elementi ta' politika li ma fondamentali li se jkunu implementati li eh, eh, l-qas jafux fihom dawn it-testi Lek naħseb li li għanna nibatu għat ta' messaġġi politiċi għawijin minn dak li s sur Jean-Claude Trichet il-biraħ il-pozizjoni li ħafu dan il-pakket jiena ġelura minn Ġenevra fejn aħna il tajna mal-president tal- tal-ILO fuq il-kwistjoni tas-suq tax-xogħol qabel ma naħsbu fuq il-mod kif il-banek qegħdin eh, jikkontribwixxu biex ikun hemm iktar investiment fl-Ewropa jiena niftakar ukoll dak li qalilna Jacques Delors meta ġil ta' għamana nhar it-tnejn li għaddew dwar l-importanza tal-metodu komunitarju jew inkella l-inutilità mill premju Nobel tal-paċi, Sir Kuhlman. Dak li għandu xaqsa mal-kompetittività jien mux sattin il-ħin li noqot nidħol f'ħafna dettalji imma ejjew noqodu attenti u nżommu moħna em biex naraw eżattament x'aħna qegħdin nagħmlu l-idea li f'ċerti eh, pajjiżi tal-nofsinhar is-salarji eh, mhumiex bizzejiet u hemmhekk aħna rridu propju nippuntaw sebajna li dawn l-affarijiet il-mod kif jaħdmu dawn l-ekonomiji juri li jekk is-salarji sfaxxaw fil-bidu għaliex kien hemm uh, anticipazzjoni ta' inflazzjoni qawwija. Imma jekk il-prezzijiet jolew u huwa minħabba il-fatt illi s-swieq tal-prodotti ma jkunux qegħdin jaħdmu kif suppost u mhumiex is-swieq tas-salarji. Naħseb illi uh, dan huwa żball kbir Skużani, Signora President, li sen nerġa immur lura dan il-punt imma jiena ma għamilt ma prezentajt ebda emenda fuq is-sitt testi għal raġuni sempliċi għaliex bħala membru tal-Komitat eh, Impiek u Affarijiet Soċjali jiena kont awtur ta' tliet opinjonijiet fuq sitta naħseb illi eh, emmek f'dak il-komitat l-affarijiet isiru aħjar jiena nixtieq li inti tqisu ukoll, anzi li l-koll tqisu x'ħareġ minn dak il-komitat. Jekk intom eh, timxu eh, eh, toqgħodu attenti naħseb għandkom tqisu dak li aħna għadna fuq dawn l-affarijiet. Ah, in insemmi zewċ punti jew tlieta illi il-Komitat tal-Impjegu Affarijiet Soċjali illi jista' jkun utli hawnhekk dwar ir-rapport ta' Sinjor Vortman Cole aħna proponejna verżjoni differenti għal dak li huwa prudent fiscal policy. Aħna votajna fuq proposta ta' proposta illi jidri li hija iktar effiċjenti minn dak li qed jiġi proposta hawnhekk li semmi il-kwistjoni ta' politika tal-budget li tkun effiċjenti u sostenibli u din il-kwistjoni ta' sostenibilità ejjew ma, ma, ma nissottovalutawiex. wiex. Inutili li konna test tekniku ta' sanzjonijiet, imma irridu naraw se tkun il-politika ekonomika ta' għada u jekk aħna ma ninkludux il-konċett ta' sostenibilità jew ta' effiċjenza, e, fejn se naslu? Dwar il-kwestjoni tal-pensjonijiet, eh, surfeju. Aħna dotajna emendi li jaċċettaw li għanna namlu referenza għal pensjonijiet imma b'mod neutrali għalli xew nkunu sinċiri politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea li illum ma tikkonsidrax ebda element tal-Golden Rule li permetti li aħna najdu li biex aħna nifacċaw l sfidi tal-ġejjien, il-kwistjoni tal-investiment fl-edukazzjoni hija kwistjoni e ta' priorità. Illum ma nistawx nsemmuħ dan il-pakket, imma suppost li nsemmuh u najdu li riformi tal-pensjonijiet permessa kapitalizzazzjoni għandha titqis bħala eh, xaħġa li eh, illi noqdu attenti għalija. Jina naħseb illi il-sostenibilità tal jiena nixtieq li konna sistemi tal-pensjonijiet il fejn il-pis ikun maqsum dwar dak li għaltinna Sinjura Vicky kifu jiena ma rridx noqgħod issa nidħol hawnhekk fid-dettalji ta' dak li jiddependi mir-rapporti oħrajn. Ir-rapport tiegħek huwa importanti ħafna l-menu punt wieħed li ħna diskutajna fil-Kumitat tal-Impik. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ejja nirraġunaw bħala Ewropej denjiet ta' dak l-isem fl-Unjoni Ewropea jiena ma konċ naqbel 100% imma l-istrateġija semmejnija eh, eh, strateġija tal-2020 għall unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea sa jew żajra biex tagħmel kollox waħedha jekk aħna ma narawx kif l-ispejjeż tal-Istati membri jikkontribixxu għal e, e, suċċess ta' din l-istrateġija maħna se naslu imkien. U din hija xi ħaġa essenzjali u illi aħna rridu naraw inkluża fir-rapport tiegħek. ħafna affarijiet oħrajn li nixtieq li r-rapporters jaraw li ħarġu, kummenti li ħarġu mill-Kumitat tal-Impjek, imma eh, jew ma noqogħdux eh, jew noqogħdu attenti għaliex mannix nintilfu il- eh, il-valur ta' dakollu kollu li aħna qegħdin nagħmlu issa l-aħħar punt il-koordinaturi ta' din ta' dan il-kumitat qal li kien importanti li jkun rapport ta' inizjattiva fuq is-semestru Ewropew u dan ir-responsabilità din ir-responsabilità waqgħet fuqi. Batem il- il-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali, dik tal-Budget u il-Komitat tal impeg irridu jagħmlu joħorġu opinjoni. Jiena kontent dwar dan imejn ma nistax nkun rapporter fuq rapport għal semestru Ewropew biex nkun dik illi toqgħod tikteb xi ħaġa illi ġi deċiża u konkluża band oħra. Ġifieri jiena rrid illi aħna naraw xem fis-sitt testi li hemm qudiemna u dan għandu jkun fil-pakket illi jissejjaħ semestru Ewropew u illi naħdmu b'mod intelligenti għaliex jiena eh, eh, minix qedawnek biex noqgħod eh, is-segretarja ta' ħadd. Aħna għandna interess illi konna test koerenti fi l-istituzzjonijiet l-oħra biex nimponu dak illi aħna għandna xi ngħidu sabiex il-Parlament Ewropew ikun involut f'din il-proċedura. il proċedura għaliex jew fil-Kummissjoni jew fil-Kunsill jgħidu iktar inqas ma jkun involut il-Parlament Ewropew, iktar ma jkun hemm esperti indipendenti eh, iktar aħjar. Thank you very much, Pavon. Grazie ta' sew, Pavons. Nista' nisgurak illi mill-bidunet kienet l-intenzjoni ta' Senjura Votman Kohl u ta' rapporter illi aħna nissieħbu fis semestru 2020 u issa fil-patt tal ewra Silvi mbagħad never li tixtieq jitkellem. Xtaqt nagħti informazzjoni aħna qed nagħmlu l-almutana biex niżguraw li l-ħen tal-Parlament jinstema' Aħna sfursajna biex niltaqgħu ma' Sur Van Rompuy l-ġimma l-oħra u nista' ek pervanx illi kulħadd l-ewwel net Eliza imma kulħadd qalu illi aħna impenjati biex leħen il-Parlament jinstema' ovvjament dan ma jfissirx aħna rrid naħdmu miegħek mal dwar is-semestru ma din kienet biċċa ta' informazzjoni għal dawk in-nies li ma kinux jafu dwarha Imma dan ifisser li jekk intom konsistenti ma tistgħux tippermettu li dan il-pakett jibqa' għaddej mingħajr ma tinkludu il-pakett tas-semestru Ewropew vans. Ekku. Din hija xi ħaġa li mill-bidu net is-Sinjura Vot Menkol mill-ewwel skambi ta' femmit li kellna is-Sinjura Vot Menkol iċċaratu dan il-punt. Forsi ninkludu l u mbagħad tkun tista' titkellem inti wkoll. l fil Ludvigsen. Grazzi tassew, signora President. Kien hemm xi punti li xtaqt inqajjem dwar is-sistema ta' supervizjoni u l-isbilanċi makroekonomiċi. L-ewwel nett huwa importanti illi din is-sistema tkun sistema eżatta, tkun ħasra kieku aħna nispiċċaw b'sistema illi toħloq ċertu intil ċertu traskuraż li mnata l-Unjoni Ewropea. Issa dwar politika ta' salarju, jekk aħna dek eh, l-Unjoni Ewropea tindaħal wis dan se jkun kontraproducenti. Minn xej li jitkellem favur salari eh, li huma monitorati mill-Unjoni Ewropea. Sistema ta' negozjar kollettiv libera hija aktar ibbilanċata f'dak li għandu xaqsam l-amministrazzjoni tas-salarji hija aktar bilanċata milli kieku kellu jintervjeni l-istat. Negozjar kollettiv b'saħħtu infassal minn naħat minn partijiet indipendenti jati żvilupp ta' salarji aktar sostenibbli. Negozjar kollettiv ukoll jippermetti biex ikun hemm distribuzzjoni aktar ġusta tar riżorsi u jippermetti għall-aktar leġittimità għal politika tas salari fuq livell nazzjonali u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-isbilanċi trid titjieb fit toqsma l-ewwel net is-sistema ġdida trid tħares il-modelli nazzjonali marbuta ma' dialogu soċjali. Tkun xi ħaġa ħażina kieku aħna kellna neqirdu dawk l-istrutturi illi qed jaħdmu tajjeb. Tieni net ma rridux nisfurzaw il-gvernijiet nazzjonali biex huma jintervjenu fi proċeduri ta' negozjar kollettiv. Il-gvernijiet dejjem għandhom ikollhom id-dritt illi ħarsu l-imsieħba, il-libertajiet tal-imsieħba tal-negozjar kollettiv. Telet net, irridu ninkludu l-input tal-imsieħba soċjali hawnhekk mingħajr l-involviment tagħhom mhux ser konna proposta xierqa. Għanna irridu nizguraw illi dawn id-detalji jiġu meqjusa. Zven, Filip diġa ħadlek il-ħin kollu. Jinser inżom fil-qosor, grazzi ta' twissija. Għandi żewġ kummenti biss, l-ewwel net fil-qosor l-ħabib tiegħi Liam. L-ewwel net il-bitla fir-rinnovabbli ġewwa l-Ġermanja hija finanzjata mis-settur privat u nafu eżattament għaliex. It-tieni net Jiena ma nemminx illi impjanta l enerġija nukleari immexxija mill-mod pubbliku hija aħjar minn dik immexxija b'mod privat. Dan jiddependi skont eh, l-għażla enerġetika li inti tagħmel u dan il-pakkett m'għandu xejn jaqsam mal-kwistjoni marbuta mal-bidla minn nukleari għal rinnovabbli. Mistoqsija oħra, kwistjoni oħra. Naħseb illi ikun aħjar kieku f'dan il-kumitat insibu ħin ma nafx meta biex aħna noħorġu minn din il-loġika ta' abda dawn l-abbozzi u nevalwaw fl-imkien dan l-impatt tal-proposti kollha dan jinkludi il-patt tal-euro, is-sitt proposti, kif ukoll il-mekkanizmu ta' stabilità Ewropea. Jekk dan ma nagħmlux, naħseb illi ikun ta' bilħa periklu u diffiċli illi nifmu l-opinjoni ta' kulħadd u nifmu x'jista' jkun l-impatt jiena naqbel ma' u man hemm periklu kbir illi aħna noqogħdu niddiskutu biċċa lemu biċċa u ninsew illi jekk naqduhom f'daqqa ikonna r-riżultat illi wassal għal diżastru din hija responsabilità illi aħna ma nistgħux neħduha b'mod individwali wara dawn il-voti ma nistgħux ngħidu morna zmerċ għattini darba. U għalek u importanti illi dan niddiskutuh ukoll fil-grupp tal-koordinaturi se niprofa nara li aħna niddiskutuh u insibu dak il-moment fejn aħna noħorġu minn din ma nibqgħux nużaw din il-loġika. Jiena naħseb uħut mill-kompromessi kif qalet Korin eh, ikunu aktar faċli li nsibuhom kieku niddiskutu b'dan il-mod. Għaliex kellna diġà xi skambi dal-għodu fejn għajna aħna forsi għal ċertu kwistjonijiet indunajna illi għanna l-istess ħassib imma dan mux l-aħjar post. Emmin forsi qed jibża illi jekk aħna ma nagħmlux fih dan il-qafas ta' sitt proposti dan kollu jintilef. U għalhekk eh, aħjar immorru pass lura u noħorġu minn din il-loġika fejn qed niddiskutu emenda wara l-oħra imma naraw kif inhi il-perspettiva ġenerali, l-istampa ġenerali. Jiena fiduċus illi meta nġibu ruħnajek hekk il-kamra tkun mimlija ta' żbajda. Għandi ħafna xinejt imma ser inċed il-ħin tiegħi biex ir-rapporters ikunu jistgħu jerġgħu jitkellmu. Jien nixtieq ngħid illi jiena naħseb illi ħafna mill-suġġetti illi jisemmew fl-emendi tiegħi ta' rapporters na biex aħna infaslu flimkien dawn il-bosta proposti u nfaslu għom um Bl-aktar mod ħafif, Korin, l-ewwel. Grazzi tassew, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi taw il-kummenti tagħhom dwar il-kontenut tal-forma preventiva tal-patt ta' stabilità. Jiena fiduċjuża illi aħna nistgħu insibu opinjoni komuni dwar dan. Ja ħasra illi tam tlaqtu għalix jina xtaqt nikkummenta fuq aktar affarijiet għaliex u Bullman u l aħna skoprejna illi maħnix aħna maħnix biss eh, xjenzati politiċi imma aħna qed indaħlu ċertu tip ta' informazzjoni f'dan il-pakket dan ifisser aħna ma rridux biss patt ta' stabilità u tkabbir ċar imma jien nixtieq ngħid il-kollegi wkoll l-Onorevoli Hawkmark u l-Kristjan. Għalix aħna għanna unjoni monetarja u ekonomika u aħna rridu nitalmu mill-krizi, aħna rridu noqodu attenti li għanna bżon zewċ saqajn biex nimxu, ma, ma nistawx nimxu biex bil-saqajn monetarja, imma għanna bżon ta' pakket intelligenti, pakket ġenerali intelligenti. Zven, ejjew, naħsbu għadarbtejn, ejjew nistennew ftit Dan u diskuna kemm il-darba ma' rapporters, et eh, ħawadna xiftit, għanna l-pakket ta' stabilita, għanna l-pakket ta' ġustament dwar sorveljanza makroekonomika, għanna l-pjaniet ta' riforma nazjonali dwar l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 u issa għanna daw l-indikaturi l-ġodda, jew hekk huma prezentati bħala indikaturi ġodda l-patta l-euro. Illi huma simili għal dak li jinsab eh, fil-sorveljanza makroekonomika, simili għal pat ta' stabilità u tkabbir u simili wkoll għal pjanijiet ta' riforma. Jiena nistiqnejt ngħid illi jiena bħala reporter irrit nikseb finanzi pubbliċi sostenibbli u tkabbir finanzjarju sostenibbli għalina qed naraw illi ninsabu f'nofs, fit-triq tan-nofs Nista' jkun illi dan jispiċċa bħalma spiċċat l-istrateġija tal Lisbona għaliex issa l-kapijiet ta' stat ser jattrattaw biss dawn l-indikaturi l-ġodda. Sinjora Beres, naf illi inti impenjata bil-Kumitat tal-Impjiegi ma kjoġbuk. Ħares naqra lejn dawn l-emendi tal-pakket. Għaliex inti tkellim dwar emendi illi huma diġà parti minn dan il-pakket. Jiena nixtieq nirringrazzjak għaliex inti daħal ċertu punti fir rapport tiegħek. Ma rridux noqogħdu ngħidu li aħna ser nimxu f'din id-direzzjoni. Għaliex dan jinkludi mhux biss is-semestru manke il-pjanijiet ta' riforma nazzjonali jiena dal-għodu sfidajt il-Kummissjoni Ewropea biex tibda taħseb magħna tamel pakkett Aqli, toħloq dan il-pakketta li biex ma jkonniex dan il-monstru imma jkunem affarijiet marbuta mal-pakket li ndaħluhom ukoll. Issa jew il-Kummissjoni ser toħroġ bidejat tagħha kella ser naqtfu rasna u ser naqtfu rasna għaliex aħna rridu approċċ għaqli, approċċ ġenerali għaqli. Issa dwar l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 u xirdu niksbu. Il-Parlament għali li fir-riżoluzzjoni tagħna aħna adottajna ftit tax biex niksbu l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 lan tagħna irrid ikun ċar għalhekk biex niksbu dan neħtieġu riformi u investiment, investimenti pubbliċi u privati. Biex fi triq it-tajba u rridu nisqu aktar dwar dan, irdu niddiskutu kif dan nistgħu nagħmluh u jiena f'ċertu emendi dan iċċarajtu et fejn għandi ċertu problemi. Irdu nimsu it fit jena zgura illi aħna nistaw navanzaw aktar. Grazzi Vicky. Malaj, malaj. Pervan xina naqbel perfettament mija kelli aħna rridu nifukaw fuq it-kabbir. Irridu nifuka fuq l-istrateġija Unjoni Ewropea 2020 din ma titħolx fir-rapport dwar kif nistaw niproduċu eh, budget jidħol fi rapport ta' Korin marbut mal-politika ekonomika li diġa diskutejna. Iżda, hawnhekk aħna m'għandniex ko-leġiżlazzjoni fi rapport tiegħi. U għalhekk aħna rridu niżguraw illi meta qed nitolbu ċertu affarijiet aħna nkunu nistgħu eh, ndaħlu l-kliem li inti trid kif edna dwar ir-rapport ta' Korin Issa, l-onorevoli Njongok, emmendi li għamlu sens, xi elementi oħra illi qed insibhom xi ftit problematiċi. Imma dan ma jfissirx li ma nistgħux niddiskutuhom. Jiena iżda ma naqbilx miegħek meta inti tkellim dwar direttiva illi ġiet approvata mill-Kunsill u inti neħejt it-talba għat trasparenza. Per eżempju, il-Kunsill qabel illi issa huwa ser ikun trasparenti fuq il-contingent liabilities fuq il-passiv per jikxef kollox dwar dan. Nasib din hija xi ħaġa tajba aktar ma nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni lin-nies dwar fejn qed jintefqu l-flus. Naħseb illi din hija xi ħaġa pożittiva, jiena ma naqbilx mal-approċċ illi jgħid ejjew nneħħu dawk il-biċċiet marbuta ma' trasparenza ma' forsi ma fimtekx sew. Jiena żgur li nistgħu niddiskutuh dan il-punt. Grazzi Eliża. Grazzi tassew. Jena nishti nitkellem dwar dak il qalu xi kollegi. Jena qed li aħna rdu nħarsu lejn dan il-pakket u naraw kif huwa tweġiba għal problemi li għanna u li qed niffaċċaw. Dawk il-kollegi illi jridu iżommu mal-patt ta' stabilità u tkabbir kif jinsab bħalissa. U importanti u aħjar illi huma jadottaw l-idea illi jaċċettaw l-idea illi dan ma ħadimx għalhekk qed nibdlu il-pakkett u qed nippruvaw intejbuh. Għaliex dan kien tweġiba parzjali imma hemm affarijiet illi ma jistawx jiġu koperti mill-patta stabilità u tkabbir biss, ġifiri flanijiet ta' 60% u 3% kienem impliċitament 3% tar rata ta' tkabbir tal-ekonomija u kor rata ta' inflazzjoni ta' 2%. Dan dan kien jitratta l-pakket kollu. Iġifiri, jekk inti tipprova tbassar 3% u 60% din mhijiex soluzzjoni għal problema. Il-problema tibqa' hemmhekk. U il-problema għandha kapaċità kontraċiklika u taffetwa reżistenza ta' żona euro meta tfeċ kriżi kif tista' tappoġġa u blima tip ta' strumenti u xejrid diverġenti fi dan iż-żona euro. Neħtiġu aktar tkabbir effiċenti u aħna qed noperaw qed naħdmu f'dan il-kuntest ma nistgħux induru lejn ċittadini tagħna u ngħidulhom it-tweġiba. Għal dan kollu kien set ta' sanzjonijiet u elementi aktar stretti f'dak li għandu x'jaqsam il-konformità. U għalhekk il-valur miżjuta ta' dak li qed nagħmlu fl-opinjoni tiegħi huwa illi nifmu aħjar kif nistgħu ta' bilħaq nagħmlu iż-żona euro u l-Unjoni Ewropea aktar rezistenti u aktar stabli. Kif ukoll aktar adegwata biex tissodisfa li ċittadini tagħna. Irdu naraw l-elementi wkoll kolli permettu għal konverġenza għad kabbir u ma nistawx nużaw klim fieraħ biss minn għall-ebda kontenut. Għalix inkella din tkun opportunità mitlufa kif għal kollega tiegħi fejo u għal għalix wieħed punt nejn għalix wieħed punt ħamsa fil-mija kull sena għad deficit kif huma marbuta dawn l-affarijiet flimkien, irdu nifmu li dawn huma problemi komplessi u kun aħjar jekk namlu l-affarijiet aktar affidabli, aktar sodi, aktar rezistenti milli għal darboħra narġaw namlu żbalji politiċi permezz ta' sanzjonijiet gbar regoli stretti illi ħadd mu se jisegwihom u ser segwuhom xi ħud biss għaliex l-oħrajn sejrin jinjorawhom għal kollox. Din hija l-isfida li għandna qudiemna, grazzi. Hemm xi rapporter ieħor li jixtieq jitkellem fadlinna erba' minuti ta' interpretazzjoni disponibbli. Silvi, jiena xtaqt ngħid illi jiena xtaqt nirringrazzja għal kollegi kollha illi fadal ninsabu bħal sinfonija ta' Hayden, ma tanċaw mużiċisti u rridu naħdmu. Bisħieħ fost il-mużiċisti li fadal hawnhekk fil-kamra, tajjeb spiċajna fil-ħin mela tgħid il-President. Il-ħidma tagħna ser tkompli.